Good morning, um, everybody. Lodwa tajba. Lil kulħat B'mod speċjali nishtiq nilqa l-ospiti tana mill-Presidenza Bulgara. Bħassoltu aħna se jkonna prezentazzjoni tal-Presidenza tal-Kunsill u għanna bħala ospiti tana is-sur Emil Karanikulov il-Ministru tal-Ekonomija u anki is-Sur Ivajlo Moskowski illi huwa l-Ministru tat-Trasport, teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjonijiet. Mela, nixti natikom il-mikrofonu biex tamlu il-prezentazzjoni tal programm ta'kom. Уважаема госпожо председател Ван Босют, уважаеми членове на Европейския Президент. membri tal-Parlament Ewropew, kollegi, nishtiq nirringrazzjakom tal-opportunità li nippreżentaw il-programm tal-Presidenza tal-Kunsill. U fuq l-importanza anki tal-kooperazzjoni mal-Parlament tal-Parlament Ewropew u dal-Kumitat. Nishti anki nuża l-opportunità biex nirringrazzja anki l-Presidenza Estone u l-Parlament Ewropew għal kooperazzjoni tajba sissa u tqa' riżultati illi ksibna. U nittama illi f'dan il-perjodu ta' kontinuità l-inkomplu għaraw. Per moment. Ver. Eh, inkomplu din kooperazzjoni mal-Kunsil minnaħ tal-Kunsil u anki mal-Parlament. Dis sena edin eh, għanna 25 sena tassu intern u l-erba eh, libertajiet ta' ċaqli u dan huwa eżempju anki għaliex għanna bżon tal-, proġett ewropew Beneficju benefiċċju tal proġett ċittadini Ewropej u għan-negozji tal-Unjoni Ewropea kollha qed ikunu dejjem iktar importanti f'dawn l-aħħar snin. Is-sena li għaddiet rajna roaming charges, miżuri importanti nistennew issa biex nelbu il- il-problemi ta' suq internu, dawn inkludu geoblocking, il-portabilità transkonfinali ta' servizzi online u oħrajn kienem ġew maħluqa kondizjoni tal-protezzjoni eh, tal-autorità tal-protezzjoni tal-konsumatur kif ukoll tal-ambjent fuq il-programm u sorveljanza tal-vetturi. Fl-istess ħin però l-iżviluppi politiċi ta' dawn l-aħħar snin juru moċar il-bżon għal riforma u għal l-iżvilupp tas suq intern u anki komunikazzjoni aħjar ma' ċittadini Ewropej. <clears throat> L-isfidi ta' soċjetà tagħna illum il-trasformazzjoni teknoloġika edha toħloq bidliet fi relazzjoni ekonomiċi kif ukoll anki ixkil <clears throat> għal eh, negozji transkonfinali jirrikjedu illi kunem politika iktar viċin tal-ħajja ta' kuljum. Il-Bulgarija hija waħda mill-aħħar stati membri. Aħna eh, għanna eh, il-presidenza f'moment deċiżiv tal ewropa illi jitlobna naħdmu aħjar fl-imkien, nużaw iktar enerġija u saħħa fil- fil-ħidma tagħna. Aħna nafu li sitt xhur mhux biżejjed, però aħna ambizzjużi u aħna nixtieq nikkontribwixxu l iżvilupp eh, Ewropew u dawn inkludi anki issu intern. U dana billi nipproteġġu dak li sissa ġi miksub kif ukoll nikkontribwixxu għal soluzzjonijiet illi waslu għal suċċess flimkien. Aħna realistiċi fl-approċ tagħna, aħna nafu x'inhuma il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u aħna impenjati biex inkunu broker għal soluzzjonijiet razzjonali. Dan huwa wkoll l-approċċ li nixtiequ nsegwu fil-xogħol tagħna flimkien mal-Parlament Ewropew u aħna nikkonsideraw membri tal-Parlament bħala rappreżentanti diretti tal-ċittadini Ewropej. Barra minn hekk nixtieq ukoll naħdmu biex ikun hemm sforzi kontinwi għaliex is-suċess tal-Ewropa huwa ir-riżultat tal-ħidma tagħna flimkien. Issu so internu huwa wieħed mill-prioritajiet tal-presidenza tagħna il-mira tagħna hija li nsaħħu l-fiduċja taċ ċittadini u tan negozji. Iċ-ċittadini jistennew illi aħna naġixxu. Is-suq intern barra minn hekk iwassal għal benefiċċji reali għal konsumaturi u għal negozji illi iridu eh, jikbru u jintroduċu innovazzjoni. Suq intern u għal l-ikbar suq supranazzjonali fid-dinja. U jirrifletti il-kontest globali tal- xejrit ekonomiċi li wasal għal differenzjazzjoni tal-prodott <clears throat> u għall ekonomiji ta' skala. U anki għal xejrit globali ta' kummerċ. Irridu noqdu attenti għal xkiel u distorsjonijiet ta' suq fil-prodotti u servizzi u anki fuq l-erba e, libertajiet. Fl-istess ħin, specialment fil-teknoloġija digitali u rivoluzzjoni digitali, is-suq internu huwa dinamiku u biex jiżviluppa irridu e, ikonna affas legali aħjar. U f'dan il-kontest u issa li sejrin lejn l-MFF il-ġdida, waħda mill-lanijiet tana u li nimxu l qudiem u intem u naslu għal miżuri għal istrateġiji biex nkunu nistgħu niżviluppaw is-suq intern. U dim il-Kumitat ta'kom fuq is-suq intern u protezzjoni tal-konsumaturi nixtieq nitkellem fuq il-miżuri fil-istrateġija għal suq intern digitali u suq intern ġenerali. Strategija tal-Unjoni Ewropea u se nkomplu naħdmu biex inkomplu l-inizjativi f'dawn iż-żewġ strateġiji u nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' titjib ta' suq intern għas servizzi Meta wieħed is l-importanza ta' settur ta' servizzi għall-Unjoni Ewropea kollha li huma responsabbli għal kwota tal-GDP Eh, fl-Unjoni kollha, aħna se nagħtu priorità għal proposti li ġejjin mill-pakket ta' servizzi. Aħna għandna intenzjoni nibdew trialogi ħalli nilħu ftejn mal-Parlament fuq dawn l-inizjattivi illi għalihom aħna diġa għanna approċċ ġenerali fil-Kunsill. Fuq il-proporzjonality check fil-professjonijiet regolamentati u l-proposta għal proċedura ta' notifika. L-approvazzjoni ta' dawn iż-żewġ proposti se jiffaċilitaw applikazzjoni implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi u anki jtejbu il tadim ta' suq intern fis servizzi Se nkomplu naħdbu fuq il-proposta ta' servizzi u se nkomplu anki id-diskussjonijiet fil-parlament insegwom dawn id-diskussjonijiet u l-fatt li għat mannix soluzzjonijiet soddisfaċenti fuq xi kwistjonijiet tekniċi u politiċi tal-sistema eh, ta', ta, ta services e-card. Il-proposti oħrajn li aħna nesti niddiskutu mal-Parlament jinkludu proposta għal Single Digital Gateway. U anki għabbażi tal-approċ ġenerali approvat waqt il-presidenza Estone u fu il- eh, aħna lesti nibdew trialogi ħalli nadottaw dawn il-passi importanti għal Digital Single Market. Flow il-qari fid-digitalizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi f'kondizzjonijiet transkonfinali. Grazzi għal mandat li ġi aċċettat f'Diċembru, aħna lesti trialogi biex nibdew mill-ġimma diħla fuq il-proposta tal-prodotti ta' fertilizzazzjoni. Abbażi tal-bilanċ delikat li ġi sen fitxu soluzzjonijiet tal-kwistjonijiet politiċi prinċipali fuq il-livell ta' kontaminaturi, f'mod speċjali l-kadmju, biex inkunu nistaw nwaslu għal protezzjoni ġusta tal-ambjent u tas-saħħa pubblika u anki benefiċċji għall industrija u ċittadini. Aħna se nagħtu attenzjoni speċjali għal proposta fil proposti fil-kompetizzjoni ICN Plus billi naħdmu lejn mandat għal negozjati mal-Parlament Ewropew u negozjati mm, pozitivi u koll mal-Parlament. Se naħdmu għalli namlu progress fil- fil-liġi kontrattuali. Se nkomplu trialogu biex b'tamali il ħuftejn fl-ewwel qari mal-Parlament Ewropew fuq il-kontenut digitali fuq il-proposti ta' kontrat fil-kontenut digitali, ta' kontenut digitali. Illi noħol u regoli singoli se jkontribwixxi mod sinifikattiv biex nelbu il-xkil tal-kummerċ digitali u transkonfinali. U fl-istess ħin se naħdmu mod attiv biex niksbu progress fil-Kunsill fuq il-proposta revizjonata għal kontratti għal beħ tal-prodotti. Aħna nilqaw l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni għat tip ta' su intern għal prodotti bil-proposta Goods Package li ġieti prezentata fl-aħħar ta' sena li għaddiet u li tejbu il-miżuri ta' kontroll tal-autoritajiet nazzjonali u tal-autoritajiet ta' dwana biex namlu prevenzjoni tal-prodotti non konformi biex nżidu anki il-fiduċa tal-konsumaturi dan japplika wkoll biex jessir iktar faċli għal kumpaniji, speċjalment l-SMEs, u il- eh, il-bejħ fl-Europa u dan jżid il-fiduċa tal-intraprenditori Ewropej. U għadin raġuni aħna se naħdmu b'mod attiv biex niddiskutu dawn iż-żewġ proposti fil-Kunsill. Fl-istess ħin, <clears throat> fil-programmazzjoni tagħna aħna eh, nħarsu l qudiem u l-esti biex nibdew il-ħidma fuq l-inizjativi leġislativi fis suq intern illi ġejjin mill-Kommissjoni. Per eżempju, il-proposta fuq il-pjattaformi online u anki dik li tirigwarda il-New Deal għall-inizjattiva tal-Kommissjoni, tal-ċittadini. Grazzi u issa jina disponibli għal mistoqsijiet ta'kom. Grazzi, ħafna. U issa naddu Assur Ivajlo Moskowski, Ministru ta' Trasport, IT u Komunikazzjonijiet. Ek joġobkom. Lodwa tajba, Sinjura President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. <laughs> Jina onorat li nipprezenta il-prioritajiet tal-presidenza bulgara fissu intern. <clears throat> Waqt il-presidenza bulgara, aħna se naħdmu f'dawn l-erba prioritajiet. Il-futur ta' zazah, il-sikurta u l-istabilita, fil- Fl-Europa l-ekonomija digitali, ħiliet digitali u il-Balkani tal-ponent u reġuni. Aħna se naħdmu biex ikonna Ewropa maquda b'konsens, kompetitività u koezjoni. Meta fl-implementazzjoni tal-programm fil-trio tal-presidenzi tal-Kunsill Estonia, Bulgarija u l-Austria. U fil-ħidma ma'kom, aħna <clears throat> sen sen natu priorità għall-ekonomija digitali u l-ħiliet digitali. Dinja kruċjali biex intemmu l-inizjativi fil-istrateġija ta' su intern digitali. Aħna naħdmu flimkien mal-imsieħba tagħna biex niżguraw il-kontinuità fuq dawn il-fajz leġislativi. L-ambizjoni tagħna hija li konna riżultati tajba. Il-Bulgarija ħadet il-presidenza f'mument meta l-agenda digitali hija pjuttost ta' sfida kemm leġislattivament u anki mħabba proposti ġodda minnaħa tal-Kummissjoni. Fil-rebbija ħanifukaw mod partikolari fuq il-kontinuazzjoni il u biex intemmu negozjati fuq il-qafas regolamentari għal komunikazzjonijiet elettroniċi. Aħna nħossu li bekk se namlu pass il-qoddim lejn soċjetà aħjar. Il-konsumaturi għandhom jifmu l-benefiċċji tangibli illi jiġu mill-qafas ġdid fuq il verġenza tal-messagġi tal-miżuri elettroniċi. Se namlu reviżjoni tal-qafas ta' telekomunikazzjoni li se jagħti eh, livell li ta' protezzjoni tal-konsumatur. Tkun xi tkun it-tip tal-servizzi elettroniċi u f'dan il-qafas l-ġdid se niżguraw kopertura high speed tkun fejn tkun il- il-post fejn joqogħdu l-konsumaturi. Se niżguraw ukoll aċċess għal konsumaturi lejn is-servizzi b'mod partikolari dawk li għandhom limitazzjonijiet funzjonali u diżabilitajiet. Aħna se niżguraw ukoll aċċess għal assistenza ta' emerġenza bluzu ta' devices mobli se naħdmu kol biex ikunem anki servizzi internet. Aħna nishtiq un avanzaw fil-fajl tal-flus liberu ta' data personali, dan huwa pass il qoddim għal ekonomija bazata fuq id-data. Dan il-flus liberu huwa prerequisit għal biex l-ekonomija digitali taħdem mod tajjeb, il-ja sors ta' impigi u tmexxi il-kapaċitajiet digitali biex inkunu nistgħu nisblokkaw dan il-potenzjal rridu niżgolaw illi il-free flow ta' data jeżisti fl-Unjoni Ewropea kollha. U għal din raġuni aħna lesti nibdew negozjati malli il-Parlament Ewropew jadotta l-emendi. Fix xhur li ġejjin sen naħdmu biex niżguraw aċċess ċentralizzat sħiħ għal ċittadini u intraprizi fl-Unjoni Ewropea fuq il-servizzi. U anki dan se jkun pass il qoddim biex namlu trasformazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika biex issir eh, miftuħa u inklużiva li tiffaċilita l-użu ta' servizzi digitali. U f'dan aħna l esti nidu negozjati mal-Parlament kemm jista' jkun mal-ajr. Aħna se naħdmu għal biex eh, ikonna suċess f'dawn il-negozjati. Waħda mill-prioritajiet importanti tagħna fil-impigi u politika soċjali huma drittijiet ugwali għal persuni b'diżabilitajiet u limitazzjonijiet funzjonali. Lan tagħna se jkun li namlu progress fuq dan u possibilment il nikkompletaw it-trialogu ma fuq il-għat fuq il-European Act taħt il-presidenza tagħna. U għacċar li wieħed mill-attivitajiet importanti fl-ekonomija digitali u il-miżuri fuq il-sikurezza ċibernetika. Dan huwa element importanti tal-ekonomija digitali u soċjetà moderna. Aħna nagħtu importanza partikolari fil-aġenda tagħna. Aħna se naħdmu biex nadottaw approċċ ġenerali fuq e proposta għal e, liġi fuq il ċibersikurezza biex ikollna ambjent komuni e, Ewropew ċibernetiku. Kif ukoll anki affas komuni għal ċiber ċertifikazzjoni. Aħna bekk nixtiequ nżidu il-fiduċa fil-ambjent online. Aħna nixtiequ aħna nelbu l-frammentazzjoni attuali fissu aħna nafu illi ċittadini għandu jkollhom il-fiduċa fil-komunikazzjonijiet u għandu jkollhom protezzjoni tal-riservatezza tagħhom meta jaħdmu f'ambjent elettroniku. Se naħdmu kol biex nsibu kompromess u bilanċ bejn il-protezzjoni tal-privatezza u aspetti tekniċi waqt il-presidenza bulgara sa nibdew negozjati fuq il-dak li najdulu tilet pakket fuq id-data l access għal publiku għal data pubblika u għafat il-Komissjoni bdiet inizjattiva għal revizjoni ta' direttiva tal-riużu tal-informazzjoni fis settur pubbliku. Se n-organizzaw diskussjoni fuq livell ministerjali fuq il-valur miżjut tal access pubbliku għal data ta' settur pubbliku f'dan il-pakket se jkun hemm ukoll inizjattiva non leġislativa fuq l-AI u robotika. U hawnhekk se nippruvaw infittxu konklużjonijiet tal-Kunsill, se nippruvaw anki nerġaw namlu rifużjoni ta' dominju. Aħna nħossu li din l-inizjattiva se tirrispondi għal potenzjal u għal isfidi tal-internet u ta' teknoloġiji ġodda. Aw aħna nitamaw koll nkunu nistaw nejnu biex eh, l-Europa sir leader f'dan il-qosma. Fil-bidu tas sena se se jitresqu anki pakket ta' proposti fuq ekosistema sikur u effettiv fuq il-pjattaformi online fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-inizjattivi se jkunu fukati biex jirregolaw l-inizjattivi bej il-pjattaformi u negozji kif ukoll fil-ġlida kontra il-kontenut taħsara fuq l-internet. Dawn huma kwistjonijiet orizzontali importanti ħafna għas soċjetà Ewropea. Aħna qegħdin mm, nippjanaw li nibdew diskussjonijiet intensivi fuq il- mal-korpi tal-Kunsill kompetenti. Waqt il-presidenza tagħna se nibdew anki dibattitu fuq fuq l-MFF. F'dan il-MFF aħna se nistennew li jkun hemm sottosessjoni fuq it teknoloġiji digitali hemm bżonn li jkun hemm iktar fondi speċjalment għall infrastruttura digitali, ħili digitali, trasformazzjoni digitali u anki għal eh, ċiber sikurtà. Aħna qed se nippruvaw nipromuovu l-politika ta' digitali fil-pajjiżi tal-Balkani tal balkani tal ponent punent Mod partikolari, għall aċċess broadband għal kulħadd. Se nipprovaw ukoll namlu promozzjoni tal-konnettività veloċità olja. Se nifuka ukoll fuq l-implementazzjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea fuq il-riduzzjoni gradwali tal-roaming. Eh, uh, Qabel l-aħħar ta' Ġunju se Aħna lesti nippreżentaw soluzzjonijiet komuni Ewropej. Aħna norbtu kol fuq kooperazzjoni effettiva mal-Parlament Ewropew. Il-motto tal-presidenza Tana hija ma' din aħna aktar qawwijin. Jiena konvint illi dan huwa l-approċ illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn attwalment. Jiena konvintu koll illi bil-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istati membri kollha nkunu nistgħu aħna niksbu riżultati tajbin għal biex ikonna Ewropa Digitali Maquda. Grazzi. Thank you uh, very much. Uh, sorry, I was listening to the to the Grazzi ħafna, skużani kontet eh, nisma traduzzjoni għalek eh, dok ftit sekonzi. Mela, jina issa nixtieq nsaqsi issa lill membri biex nisaqsu mistoqsijiet. Nibdew b'Andreas Schwab. Grazzi ħafna. Sur Ministru, Sur Mikalov, aħna diġà il tajna meta kollha niddiskutu l-pakket tas servizzi iżda anke eh, is-Sur Muskovizzi fuq is suqwa din jiena nixtieq li ewwel qabel kollox nawgura ħafna suċċess lill presidenza tal-Bulgarija intom rejtu u għettu illi intom ħatiħdu l-presidenza fidejkom fi żmien diffiċli l-Unjoni Ewropea mhux biss l-Unjoni Ewropea iżda anke għas-suq waħdini u allura qed neħu gost ħafna li intiet illi u diskrivejt l-suq waħdini bħala wieħed mill-assi l-iktar importanti għall-Ewropa u din hija xi ħaġa importanti iva importanti li aħna inħadnu u insaħħu s-suq waħdini għal iktar prosperità fl-Ewropa u rridu naraw x'huma nuqqassijiet biex nkun nistgħu ntajbuhom ukoll. Mela, apparti minn hekk aħna semmejna wkoll il-pakkett tas servizzi tal-Kummissjoni Ewropea intom segwejtu naħseb id-diskussjonijiet u jekk mhix sejjer żball kien hemm ukoll ċertu diskussjonijiet li għaddejjin fil-grupp ta' ħidma. Parti minn dan il-pakkett fil-fatt qiegħed eh, ikun analizzat min-naħa tal-Parlament Ewropew illi twassal ukoll wassal ukoll il-maġġoranza tajba l-e-services card iżda hemm ċertu diffikultajiet ċertu waħda fejn minħabba l-istati membri illi qegħdin jaqsmu l-informazzjoni bejn bejnietom mhux qegħdin jaqsmuhom hekk kif suppost jagħmlu bil-kredibilità kollha illi ħajkonna bżonn f'suq waħdini illi jaħdem tajjeb ġifieri din hija xi ħaġa li nistgħu ntejbu apparti minn hekk jista' jkun illi mhux ħajkonna wisq problemi fuq id-direttiva iżda jekk tippermettin nixtieq ukoll li nsemmi punt ieħor. Eh, Signora President, jekk aħna naraw li suq qed tant jaħdem tajjeb li titjibiet eh, jistgħu jkunu biss gradwali, U hemm ċertu proposti l permezz tagħhom il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipprova tuża l-aħħar opportunitajiet ħalli bekk intejbu suq waħdini u jiena jkolli ngħid li ma jiena ċert kif il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill qiegħed jaħsibha fuq ċertu punti. Il-kollega tiegħi Majdel Fil-fatt tana rapport fuq ir-rapport tas Sur Smith, tal-Onorevoli Smith, u hemm ċertu affarijiet li nistgħu diskutu zda l-mistoqsija tiegħi hija din. Is-sentiment fil-Kunsill x'inhuwa? X'edin jgħidu min-naħa tal-Kunsill issa nistgħu nistriħu x'anna suq wahdin jiena naħseb li dan mhux ħajkun biżejjed, aħna għandna daqsxejn pożizzjoni xettika fuqha nixtieq li diskrivi li daqsxejn x'inhu sentiment fil-Kunsill ħalli aħna nkunu nafu minna tal-Unjoni Ewropea forsi xi Eh, rridu noqodu attenti. Grazie ħafna San Nikola Dante għal Grazie President. grazie għall ministri li huma preżenti dal-għodu. U fil-bidu nishtiq nagħmilhom l auguri għal presidenza li għal l-ewwel presidenza Bulgara. U hija innovazzjoni anke għalikom. Anki jekk kintkom eh, ġodda fil-Unjoni Ewropea. Nishtiq nawguralkom verament suċċess intom wasaltu f'mument moment verament importanti ħafna, ħafna minn dawn il-fines leġislativi illi wasalna eh, fl-aħħar eh, għandhom ifittxu eh, ftejim bejn il-Kunsill u l-Parlament, ġifiri għandkom ħafna xogħol qudiemkom. Jiena nixtieq nagħmel lista ta' elementi li fl-opinjoni tiegħi għandkom tikkonċentraw aħna listi nejnukom fuq il-pakett ta' servizzi. Il-kollega Xvab għadu diġa għal il-notifiki u l-test ta' proporzjonalità ħarġu tajjeb mill-Parlamentu u korreġejna u koll l-izbalji fil-Kommissjoni fl-impostazzjoni tagħha. Naħseb li nkun nistgħu nsibu eh, soluzzjoni. Fuq li kard aħna minnaħa ta' soċjalisti l-esti na, natukom daqqatit billi neħu din il-proposta u, u, u bekk ikolkom inqas għax tagħmlu eh, fil-programm tagħkom. Hemm punti importanti wkoll l-liġi Ewropea fuq l-aċċessibilità u punti ieħor importanti illi il-Kummissjoni eh, prezentat f'Deċembru kien hemm approċċ ġenerali fil-Kunsill u naħseb li hemm ħafna ċittadini Ewropej eh, xi mit miljuni li jom istennew snin biex dan lat jasal fil-konklużjoni tiegħu biex ikunu jistaw jieċaqal u b'mod liberu fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad nixtieq nitkellem fuq tliet punti fil-digitali. L-ewwel waħda fake news, aħna nafu illi l-Kummissjoni qiegħda taħdem fil-fond fuq dan is-suġġett, aħna nafu illi l-fake news mhumiex neutrali għandhom l-istess eh, għan illi huwa distruzzjoni tal-Unjoni Ewropea u dan huwa eh, suġġett li il-Presidenza Bulgara għandha tinvesti biex tinvolvi wkoll il-Kunsill u kif qed jagħmel il-Parlament ukoll u kif qed kif qed tagħmel ukoll il-Kummissjoni. Miex kompetenza tal-Kumitat tagħna, imma anki il-web tax hija proposta interessanti u tkun ikun importanti. Forsi fil-presidenza ta'kom tistaw tmexxu għal qoddim għax dan huwa importanti li nkunu nistaw nużaw l-MFF tal-Unjoni Ewropea u anki eh, infittxu daqsxejn tar ġustizja fis-sistema ekonomiku. Mbagħad fuq il-ċiber sikurtà dan huwa importanti wkoll din hija azzjoni strateġika li għandna qudiemna fil-snin li ġejjin għax rajna f'dawn naħar snin illi il sistema tana huwa pjuttost fragili hemm bżonn naslu għal definizzjoni eh, ta' malajr eh, biex ikun nistaw niċċertifikaw tal-prodotti li huma żguri. U nittama illi se jkun hemm imbotatura qawwija minn naħa tagħkom u nittama wkoll kollu jkun hemm ambizzjoni minn naħa tal-Kunsill biex ikun hemm ambjent ta' regolamentazzjoni illi huwa tajjeb għal futur tal-Ewropa. Thank you. Uh, and then um, I will speak. Grazzi ħafna issa nista' nitkellem jiena fisem li sijar. Mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill presidenza tal-Bulgarija għal din il-preżentazzjoni jiena naħseb il-ħafna mill-kollegi irreferew għal problemi li tistgħu taffaċċaw intom stess semmejtu dawn l isfidi li tridu telbu qed neħu gost illi intom għandkom viżjoni daqshekk komprensiva tal-Presidenza tagħkom. Aħna smajna li intom ħadd tpoġġu s-suq waħdini u s-suq diġitali wkoll waħdini fuq l-aġenda jivantom. Eh, fil-fatt qegħdin tiddiskrivhom bħala prijoritajiet din hija xi ħaġa li aħna tneħdu gost biha fil-kumitat tagħna aħna qegħdin nitkellmu fuq dossiers li jkopru l-ispettru kollu tal-aġenda Digitali diġa' irċivejna ċertu proposti minnaħa tal-Kummissjoni bħal pereżempju fuq il-qasam tat-telekomunikazzjoni, fuq kontratti ta' royalties, dispożizzjonijiet brabta anka maċ-ċiber sigurtà iżda anka ħan wkoll il-pjattaformi għalġejjin iżda hemm ċertu affarijiet li jistgħu jkunu diffiċli u jista' jkun illi aħna eh, ħan eh, fuqhom u nikkonkludu fuq iżda biex nagħmlu jekk irridu nkunu realistiċi. Irridu nkomplu naħdmu mill-qrib magħkom kif għamilna mal-Presidenza tal-Estonja ħallibek nkunu nistgħu naħdmu f'dan il-qafas il-ġdid. il qafas il ġdid xiri tal-kontenut digitali aħna nixtiequ issa nadottaw regoli fuq il-kontenut digitali fuq il-bej online, nixtiequ li transazzjoni ikunu iktar faċli u naraw li jkun hemm ċertu garanziji wkoll sistemi ta' garanziji li jkunu stabbiliti. U nittamaw illi aħna li qegħdin noqorbu lejn it-tmiem tal-perjodu leġislativi rridu nieħdu l-passi li hemm bżonn biex nikkonkludu fuq dawn id-dossiers. Għanna żewġ mistoqsijiet prattiċi li għan qed intom minħata l-preżentanza tagħkom. Kif ħadd tiżguraw li ħadd tagħmlu progress li huwa sodisfaċenti fuq dawn id-dossiers u apparti minn hekk intom qegħdin tippjanaw li jkollna programm estensiv illi ħajkun infassal la bażi tal-ħidma fil-gruppi ta' ħidma pereżempju l-gruppi ta' ħidma li diġà jihdossib il-prodotti u servizzi. Issa għandna rappreżentanta tal-Alde. Grazzi ħafna, Sinjura President, u nagħti merħba li żewġ ministri fissem il-grupp tal-Alde aħna wkoll nixtiequ. Nawguralkom ħafna eh, xewqad sbieħ eh, xorti tajba u kol f'dawn is-sitxur u nittamaw li nkun nistgħu naraw ħafna riżultati illi jinkisbu. Ministru Moskowski, njena nixt inkelmek fuq wieħed mill-iktar suġġetti importanti li għed niddiskutu ġifir kodiċi tat-telekomunikazzjoni li wieħed mill-ikbar prioritajiet ta' dan il-Parlament u ta' dan il-Kumitat. Waħda mill-prioritajiet ewlenin hija it-tmiem tal- l-intra-union long distance charges tal-mizzati bbażati fuq id-distanza twila fil-komunità stess, aħna qegħdin naraw illi hemm it-talba li jkun hemm pożizzjoni fuq din il-kodiċi u illi jkollna sistema tal-numru wieħed wieħed tnejn. Aħna qed naraw li dawn huma punti importanti ħafna li huma ta' interess kbira ċittadini. Dak huwa dak li ċittadini fil-fatt qegħdin jitolbu jiena hekk hekk xtaqt ngħid ukoll jiena naħseb li nneħħu dawn il-minżati dan huwa l-iktar pass li jagħmel sens li issa nieħdu. Aħna rridu naraw illi fil-fatt nevitaw illi kolli sitwazzjoni fejn jiġini irħas li nħallas bil-roaming meta milli kieku nħallas bir-rati domestiċi. Iċ-ċittadini Ewropej qegħdin kollom iħallsu ehm, miżati li huma mijiet mid-darba iktar għoljin mill-rati nazzjonali. Ministru jiddispeċini ma fil-bidu iżda fil-kurituri wkoll stajt nisma' il-fatt li inti e, ħabbart li tixtieq li jkun hemm il-broadband għal kulħadd, iżda aħna nixtiequ li fit mill-presidenza Ta' komu fit-tmim ukoll eh, naraw it-tmim ukoll ta' Sir fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna s-sana Marija Kolozza Bilt. Grazzi ħafna li jiena nixtieq li nagħti merħba lilkom iżis ministri jiena naħseb il prezentazzjoni ta' il-prioritajiet tagħkom hija xi ħaġa li tqawilna ħafna qalbna u nixtieq illi nitkellem ukoll anka fuq dan is-suġġett u nindrizza lilkom it-tnejn naħseb li verament hemm l-urġenza li aħna nerġgħu impoġġu fuq l-aġenda Ewropea l-importanza tas-suq waħdini. Jiena naħseb li l-Presidenza tal-Estonja verament imxew tajjeb u ħadmu ħafna fuq il-suq waħdini iżda aħna qegħdin naraw li intom ħatifukaw fuq il-pilastru soċjali u l-użu tal- Eh, flus taxxa għall-investiment. Jiena naħseb illi il-fatt illi nużaw il-potenzjal billi nevitaw li jkun hemm xkiel u eh, nevitaw li jkun hemm pis li żejjed fuq il-konsumaturi u fuq il-kumpaniji issa mhumiex qegħdin jinkunu indirizzati f'din hija problematika għadin naraw li issa għandna proposta minnaħa tal-Kummissjoni li hija proposta iktar dajfa għanna mannix proċeduri ta' ksur laqqas ġifiri l-infurzarja eh, problema. U li jina nishtiq insaqsikom allura intom ħa tlaqqaw fuq bażi regolari fuq livell ministerjali dan il kunsill ħalli bekk aħna naħdmu iktar fuq l-infurzar din hija l-ewwel mistoqsija l-iktar ewlenija. jiena. qed nħu gost ħafna li inti semmejt li kards ukoll jiena xadow rapporter ta' dan il-pakket tal-e-cards u dan huwa parti importanti biex niftħu iktar is-suq tas-servizzja kif qal Andreas. Jiena naħseb illi hawnhekk għandna problema minħabba l-proposta tal-Kummissjoni hija biss bbażata fuq l-ixkil amministrattiv u mhux fuq ixkil regolatorju. Iżda naħseb li mhuwiex biżżejjed minħabba li din id-direttiva ħaddum ma tkun implementata. Jiġifieri jiena nixtieq illi nitolbok tgħidli iktar informazzjoni biex insolvu din l-attitudi għamja tal-ideoloġija. Mhijiex biss dan kollu, soluzzjoni mhix biss bbażata fuq eh, il-pajjiż tal-oriġini rridu nagħmluha possibbli li l-SMEs fl-istati membri tagħhom ikunu jafu x'inhuma r-rekwiżiti fih dan pjattaforma diġitali mingħajr ma natuhom iktar eh, npoġġu iktar peace fuqhom. Peace biex eh, Eh, u mizzati biex huma jkunu jistgħu u f-istat membru ieħor. Jiena nittama li ħankunu nistgħu naħdmu flimkien mhux biss fuq in-notifika u fuq il-test ta' proporzjonalità. Jiena ħad gost ħafna nisimek tgħid li inti ħad tifokka ħafna wkoll fuq il-fluss ħieles tal-data li mhijiex eh, personali jiena fil t-nuħseb dan il-fajl fiħdan il-prezzu tas-suq waħdin u nittamaw li f'din l-istituzzjoni ħankunu nistgħu nilqu ftehim mill-iktar fis possibbli ħanibdew it-trilogu magħkom. Nittama li intom ħadd ikkonsidraw dan il-punt bħala wieħed mill-fajs l-iktar importanti għalikom u ehm, ta' priorità u minkejja dan jiena nixtieq ngħid li bħala rapporter qed nara illi hemm l-eċċezzjoni tal-ordni pubblika wkoll. U jekk intom tixtiequ li jkollna trilogu li jsir malajr, dan huwa messaġġ ċar ħafna. Grazzi ħafna u qed nistana bil-ħarqa li kolli l-opportunità li naħdem magħkom. Grazzi ħafna Marija Grappini. Grazzi ħafna l-odwa tajba, nirringrazzjakom, skużawni li wasal daqsxejn tard. Jiena kelli nkun f'kumitat ieħor biex nivvota. L-ewwel nett proset għad-diskors tagħkom u proset ukoll għad-diskors li għamiltu fi Strasburgu. Aħna ġirien ġifieri nixtieq ngħid illi jiena nafu sew pajjiżkom, żort kemm il-darba l-Bulgarija u ħadd gost ħafna nisimek tgħid dawn l-affarijiet li ħabbart iva naħseb li maqodin inkun iktar b'saħħitna dan huwa il-moto tagħna jiena wkoll dan ittu fir-Rumanija. Issa l-mistoqsija tiegħi hija di x'inhi l-viżjoni tagħkom? Ah, intom taħsbu li aħna verament maqudin fl-Unjoni Ewropea jiena kont ġejja mid-dinja tal-intraprizi u ġejt hawnhekk isseħeb fil-Parlament Ewropew b'ħafna entużjażmu u kont emmint li ħan irregolaw fl-aħħar mill-aħħar is-suqwa dini li jiena naħseb li hija l-iktar ħaġa li taqadna fl-Unjoni Ewropea. Iżda jekk is-suq waħdini ħajibqa' nfarrak f'partijiet differenti, ma nafx tibta da aħna nistgħu ngħidu li għandna fl-Unjoni Ewropea, mela intom x'bessibkom tagħmlu tixtiequ li taġlu x-xogħol iva. Nafu li għandkom sitt xhur biss, għad dispożizzjoni tagħkom. Intom għettu illi s-suq waħdini huwa mifrud u fuq din naqbel magħkom tkellimtu wkoll fuq il-konnettività. Jiena dan għettu fil-plenarja kif ukoll fil-laqat tal-kumitati. U għett illi ħasra l-Bulgarija għandhom fidejhom il-Presidenza iżda mhumiex imsieħba fiż-żona Schengen ġifieri issa diġà għandna żewġ żoni separati hawnhekk apparti minn hekk intom tkellimtu fuq il-budget tal-ekonomija diġitali. Tistgħu ġibuhom dawn il-fondi minħabba illi nistaw jkollna l-anijiet, iżda jekk mhux ħajkollna l flus allokati, x'inhuwa l-punt? ta' dan ix-xogħol kollu. Jiena naqbel ma' dak kollu li ntqal mill-kollegi fuq dawn il-fajs kollha importanti anke fuq l-e-card. Iżda l-kollegi ma semmewx punt illi jorbot mal swi massuq tal massuq waħdini. Mela x'għandna bżonn aħna fuq dan il-livell jiena naħseb illi fuq il-ksur fuq il-proporzjonalità u fuq is-sussidjarjetà il nixtieq nkun naf ukoll x'numa il-pożizzjonijiet tagħkom fuq dawn is-suġġetti. Inti tkellimt fuq l-aċċess online għal l-informazzjoni hemm pajjiżi bħal Rumanija u Bulgarija fejn għadna qegħdin inħossu illi qed hemm ħafna xogħol xi jsir fuq il-kontenut online. Jiena minn mindu ili msieħba Eh, fil-Parlament Ewropew nafu li kien hemm ħafna prodotti folots illi kienu instabu fir-Rumanija. Mela ħna x'nistgħu nagħmlu biex dawn il-prodotti jinsab jinsab jinżammu barra mill-suq minħabba li dawn jistgħu jkunu taħsara anke ċittadini. Għandi ftit mistoqsijiet iżda dak li nixtieq. Insaqsi huwa illi Anzi, dak li nixtieq ngħid huwa li nawguralkom ħafna suċċess ħalli nkunu nistgħu navvanzaw. Aħna minn l parlament Ewropew ħankunu lesti li nikkooperaw nittamaw li intom ħadkun tistgħu tagħtu bottatura l quddiem lill kunsill minħabba li sfortunatament ma tantx ċaqli pożittiv min-naħa tal-kunsill li kolli ngħid. Izlon onrevol Lova, grazzi ħafna l udwa tajba l-kulħat u nagħti merħba li żewġ ministri fiħdan il-kumitat tagħna, grazzi ta' dawn il-preżentazzjonijiet. Nawguralkom presidenza ta' suċċess. Jiena kom naqra l-programm tagħkom ehm, u rajtu sew u xtaqt ngħidilkom proset tal-isforzi tagħkom kollha biex ehm, tiffinalizzaw il-xogħol tal-att tal-aċċessibilità nafu illi intom fil-fatt għandkom pożizzjonijiet forsi differenti iżda naħseb li l-għan huwa illi ntejbu l kundizzjonijiet għal benefiċċju taċ ċittadini iżda mhux biss nies eh, li għandhom diżabilità u anke dawk li huma anzjani. It-tieni ħaġa intom ma semmejtuwiex iżda xorta waħda hija fil-kompetenza ta' dan il-kumitat il-kwistjoni tal-funzjonament tal-katina tal-ikel u l-prattiċi illegali marbutin ma' dan jiena nixtieq nfakkarkom milli kien dan il-kumitat f'dan dan il-Parlament Ewropew illi ħadem fuq riżoluzzjoni li kienet adottata is-sena li għaddi is-sena qabel ta' qabel dik li għaddiet aħna rajna illi dawn huma affarijiet li jistgħu jkunu adottati u jkollna qafas leġislattiv fuq il-livell Ewropew. U jiena nista' nassumi allura e kif qed tassumu intom ukoll li jista' jkollna abbozz ambizzjuż ħafna minn ħadd tal-Kummissjoni li jista' jippermettilna nikkontribwixxu għal bilanċ aħjar bejn l-atturi kollha involuti fil-katina tal-ikel. Jiena dak li naħseb li huwa nieqes fil- proposta tal-programm tal-ħidma tal-Presidenza u jiena kont sorpriża fuq dan kien il-punt tal-merchandise tal-ditti. Aħna ħanaħdmu fuq eh, rapport ta' inizjattiva propja, propju fuq dan is-suġġett u nittama ħankun nistansara fuq il-kooperazzjoni nħatakom minħabba li naħseb li l-Bulgarija U għawet minn dawk il-12 il-pajizi fejn aħna rajna illi kien hemm ċertu problemi. U għana nippruvaw analizzaw riżultati u nwieġbu l-mistoqsijiet ħalli naraw jekk l-adattament ta' dawn il-prodotti skont fejn jinbiħu dan għandu jisir stejjem skont ir-regoli tas-suq intern. Grazzi ħafna li tkellem bil-Bulgari, bil-Bulgaru eżis ministri, eżis kollegi, jiena kuntenta ħafna li tikom merħba hawnhekk illum fih dan l-imkon nixtieq ngħidilkom proset fuq il-preżentazzjoni dettaljata u tajba ħafna tal-prioritajiet. Kif tafu din is-sena aħna ħankunu qegħdin niċċelebraw il-25 anniversarju tas suq intern u jiena konvinta li l-Presidenza Bulgara ħatati kontribuzzjoni tajba għal darboħra għat-titjib ta' xogħol kemm għal kumpaniji kif ukoll għal eh, ċittadini aħna qegħdin issa inħarsu lejn proposta li tresset minna tal-Kummissjoni Ewropea dwar iċ-ċaqli tal-dejta li mhijiex personali kif għal Ministru Moskowski. Il-Presidenza tal-Estonja naħseb illi nexxilhom jiksbu ħafna progress f'dan il-qasam u nittamaw li issa li qed noqorbu iktar lejn it-trilogu ħankunu nistgħu naħdmu iktar magħkom ukoll minħabba li l-Bulgarija kienu wieħed minn dawk l-istati membri illi appoġġaw l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea illi joħorġu b'inizjattiva f'dan il-qasam. Bħala waħda mill-MPs li kont qed naħdem ħafna f'dan il-qasam jiena nemmen li dan ir-regolament ħajkun verament importanti biex ikollna suq waħdini diġitali li ħajkun sviluppat bissieħ li jista verament joħroġ bħafna opportunitajiet. U dan jista' jwassal għal iktar tkabbir ekonomiku u iktar xogħol. Mela jiena xtaqt ngħidilkom ukoll hekk kif għall koordinaturi Sur Ġvab li għandna dan din l-odda tal-koordinaturi tas-suq waħdini. Jiena naħseb illi dan huwa wieħed mill-lodda li stajjenna ħafna simili għall politika tal-kompetizzjoni anke għall għajnuna statali. Jiena naħseb illi din l-idea hija xi ħaġa li qiegħda tiltaqa' ma' ħafna reżistenza iżda l-idea hija illi kulħadd irid isegwi l-istess regoli fl-interess tal-ambjent diġitali, fl-interess tal-konsumaturi, fl-Unjoni Ewropea kollha. Għalhekk aħna nittamaw li l-Presidenza Bulgara mhijiex se toqgħod lura. Aħna dejjem irridu noqogħdu attenti fuq din u anke rridu naraw li jkun hemm interessi wkoll tajbin li ħajkunu mresqa għamela l-ewwel net jiena naħseb illi dawn iż-żewġ rekwiżiti għandhom jintużaw b'tali mod li ma jpoġġux pis fuq il-kumpaniji. Naħseb illi kull informazzjoni li għandha tkun skambjata għandha tkun iktar konfidenzjali. Iva, hemm bżonn li jkun hemm pieni, iżda m'għandhomx ikunu ħorror xwiz naħseb li l-SMIs għandhom ikunu permessi illi jipparteċipaw fuq bażi volontarja. Dawn kienu l-idejat tiegħi ġifier nista' nserħilkom raskom illi jiena nappoġġa bissieħ dawn is-sistemi. Dan il-kumitat dejjem kellu moħħu miftuħ ħafna, ġifieri jiena għandi pożizzjoni tumista ħafna fuq għadik. Thank you. Then uh, Mrs. Jakons. Grazzi ħafna, Sinjura Jakonsari. Grazzi ħafna, President. Nixtieq eh, niskuża ruħi minn issa jekk taħseb li l-mistoqsija tiegħi mhux se tkun daqstant eh, edukata, imma eh, l-iżet kwistjoni importanti għalija hija il-libertà ta' ċaqliq. U hemm ħafna nies jaħsbu bħali, ħafna nies jisaqsuni kif jista' jkun illi eh, hemm daqstant tal-laba illi jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. Naħseb li dinja eh, mistoqsija li ħanerġaw nsibu ma' wiċċna fis-sajf Hemm ħafna nies barra li jaħsbu li l-mobilità għandha tkun iżjed limitata. Hija kwistjoni delikata ħafna u għalhekk il-mistoqsija tiegħi lilek eh, għaliex għandha x'taqsam mal-Bulgarija din hija din. Kif se nippruvaw intejbu iċ-ċirkostanzi ta' dawk in-nies, is-sitwazzjoni ta' dawk in-nies li tilqom il-Bulgarija biex tkunu tal-laba f'pajjiżi oħrajn u kif nistgħu ntejbu l-ħajja tal-Roma, tal-nies Roma. Naħseb din hija kwistjoni importanti relatati mal-mobilità fl-Ewropa. Grazzi ħafna mela qabel ma ngħaddu għall-aħħar mistoqsijiet tas-Sur Gutierrez nixtieq nitlob lill-kabina Ġermaniża biex tixel il-mikrofonu għaliex mid-dera matul l-aħħar kellim il-mikrofonu kien mitfi. Tajjeb wis, mela, Is-Sur Gutierrez, jekk joġbok. Grazzi, President. U nirringrazzja l-Ministru tal-li qiegħed hawnhekk f'dan il-Kumitat. Aħna nawgurawlu għal matul il-presidenza u nittamaw illi ser ikun ambizzjuż matul il-presidenza li xekk hemm bżonn. Dan il-mandat F'dan il-mandat qed jirnexxinna nagħmlu progress kbir b'rabta mal-suq uniku diġitali. Forsi fost il-komitati parlamentari kollha aħna qed inkunu li li qed niksbu suċċess matul dan il-mandat, imma veru koll li qed hemm ċertu kwistjonijiet pendenti. Matul dawn l-aħħar tliet snin u nofs dan ta' dan il-mandat tal-Parlament, Eh, il-kwistjoni ta' digitalizzazzjoni kienet importanti ħafna kulħadd jaf ma' l-benefiċċji u r-riski ta' digitalizzazzjoni u l-mistoqsija llum hija kif għandna nittrattaw din il-kwistjoni fl-istess ħin noffru sigurtà liċ ċittadini lil kumpaniji li dawk kollha illi eh, qed jaraw bidla fir-rabta bejn fir-relazzjonijiet personali u anke kummerċjali. U irridu nippruvaw nimlew dawk il-lakuni li qed ħalli l leġislazzjoni attwali Għawak qed nitkellem mhux biss fil-rabtiet kummerċjali eh, u koll wkoll hemm nattur ġdid issa li huma negozjati online, imma rridu nikkonsidraw ukoll fenomeni oħra bħal pereżempju prodotti falsifikati, eh, jew inkella ir-regoli li jinbidlu. Dan kollu naturalment iġib ukoll ċertu nuqqas ta' ċertezza legali u jġib ċertu riski u koll nafu koll kam aħna bil-kustjoni tal-fake news. U għalek qed nitolbu li kunem eh, iżjed regolamentazzjoni f'dan il-qasam u xtaqt insaqsi lill-Presidenza tal-Bulgarija x'inhi l-pożizzjoni tagħhom fuq dan li għadni kif semmejt. Ħaġa oħra li intom diġa semmejtu wkoll hija dwar l-investiment fil-teknoloġiji il-ġodda. l il ġodda U veru illi il-digitalizzazzjoni tista' ġib maħħa ċertu diżugwaljanza għaliex eh, fċertu bliet, fċertu stati membri, fċertu zoni rurali u fċertu anka ġenerazzjonijiet dawn jistaw eh, ikunu svantagġati ma jkollhomx per eżempju coverage 4G, etc. Għal daqstant ma tantx ikollhom aċċess għat-teknoloġija u għad-digitalizzazzjoni hemm bżonn investimenti ġodda u hemmhekk ukoll għandna problema serja eh, mhux bil-proposti tal-Kummissjoni imma min-naħa tal-Kunsill, irrida min-naħa tal-Kunsill illi jkun hemm dawn l-investimenti biex nofru opportunitajiet ġodda lil dawn il-persuni zvantaġġati jew reġjuni żvantaġġati li semmejt. U nixtieq inkun naf x'taħsbu wkoll dwar dak il-fajl. L-aħħar ħaġa Il-Parlament eh, daqs sentejn ilu lejn il-bidu tal-mandat kien approva b'maġġoranza kbira rapport illi fih jitlob illi il-Kommissjoni Ewropea eh, tagħmel regolament fuq l-indikazzjoni ġeografika ta' prodotti mhux tal-bidja, jiġifieri prodotti artiġanali illi qegħdin żvantaġġati fil-kompetizzjoni tagħhom ma' prodotti oħrajn mhux Ewropej. Dan qed ikun ta' żvantaġġ kbir speċjalment fuq il-bdiewa żgħar u l-intraprendituri żgħar fl-Ewropa. Il-problema hija li dan id-dossier tal-Made in huwa staġnat fil-Kunsill. Is-sintom xed tippjanaw li tagħmlu biex tipproteġu il-prodotti artiġjonali mhux eh, agrikoli da tagħmluh permezz tal made in, permezz ta' xi tikketta speċjali billi tipprovaw timbuttaw daqsxejn il-kunċett tal-indikazzjoni ġeografika biex bekk niproteġu l dawn il-bdiewa u jkunu jistaw jajxu mill-prodotti li jagħmlu. Grazzi ħafna mela għandkom ħafna mistoqsijiet. Il-membri ta' dan il-komitat eh, għandhom ħeġġa kbira li ikun hemm progress f'dak għandi xaqsam ma' suq internu għalhekk nadilkom il-kelma biex tkunu tistgħu twieġbu. За начало искам да благодаря за въпросите, отправените въпроси, коментари. Мела Mela biex nibda, nishtiq l-ewwel net nirringrazzjakom tal-kummenti, il-mistoqsijiet u suġġerimenti kollha li smajna. Nirringrazzjakom għannom tiegħi u anka fissem is-sur Mowskowski din hija ħaġa importanti ħafna għalina. Intom tirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej u eh, intom għandkom ruol anka fil-deċidu x'ħajkun fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-kummenti kollha u l-mistoqsijiet kollha tagħkom ser ikunu kkonsidrati b'serjetà kbira mill-Presidenza u nirringrazzjakom tagħhom. Niskuża ruħi, jekk eh, minix wieġeb fl-istess ordni kif eh, saru li l-mistoqsijiet. Kien hemm xi mistoqsijiet anka ta' natura ġenerali. Dwar is-suq uniku. Aħna naf maħna li jkun hemm dibattitu prioritarju fil-Kunsill, aħna nafu li eh, din is-sena nagħlqu 25 sena mitwaqif tal-suq uniku u dan ħajkun suġġett importanti ħafna lina Dwar il-lodda għall-informazzjoni fis-suq uniku, dak huwa fajl ikkomplikat anka fil-Kunsill, naħseb li dan ta' fuq. Is-servizzi legali tal-Kunsill jaħseb illi eh, l-ebda waħda mill-bażijiet legali illi suġġeriet il-Kummissjoni fil-proposta tagħha ma huma xirqa u qed nistennew il parir ta' servizzi legali tal-Kummissjoni u għalhekk bħalissa ma nistgħux neħdum pen għal xi mira partikolari għaliex hemm daqsxejn stati membri mhux ħażin illi mm, ma tantx għandhom xi ħeġġa kbira f'dan ir-rigward. Imma nista' nassigurakom illi aħna ser insegwu l-proposti li ħatamlu intom u l-dibattiti kollha li ħajkolkom intom fuq dan is-suġġett. Dwar il-proposta dwar il-kontenuti digitali, id-dibattitu u negozjati ser jitkomplew dan bit-tama illi inkunu nistaw nilħqu ibil matul l-ewwel qari, matul il-presidenza tagħna. Il-laqali miss ta' trialogu ħatkun fil-30 ta' jannar u mbagħad oħra fis-27 ta' frar ta' din is-sena. Dwar il-proposta, il-recast tal-proposta dwar il-bejħ ta' prodotti, Il-negozjati fil-Konsil bdew diġa f'Novembru li għadda u ser inkomplu naħdmu fuq dak il-fajl bħala fajl prioritarju. Ser inkunu qed nippruvaw insibu soluzzjonijiet tajbin għal kontenut online illi jkun embedded. Dik hija waħda mill agwar prioritajiet illi ħajkonna fiħtan dan id-dossier nittamaw li nkunu nistgħu naħdmu fuq iż-żewġ proposti f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament. Dwar il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea tal li għandu xaqsam mal-ksur tad-dwana, Dak ukoll kollu għafajl importanti ħafna sfortunatament fil-Kunsill qatt m'hemmx qbil fuq sissa u mm, qed naraw l-ebda sinjal eh, ta' ċaqli fil-Kunsill bħalissa. Għatem ċertu kustjoni ta' mhux solvuti fosthom il-bażi legali, l-ambitu ta' direttiva, il-liability eh, u anka il- mod kif għandhom ikunu kalkulati il-multi. Imma kol kwistjoni oħra importanti, interessanti ħafna, li hija l-standard doppju ta' kwalità fil-qasam tal-ikel. Min mindu ħafna pajjiżi stati membri bdew jibdu l-attenzjoni għal din il-problema, aħna segwejna l-isforzi għamet il-Kommissjoni biex nipruvaw nelbu din il-problema. Sissa li ġaraw li l-Istati membri edin jiġbru l-istatistika biex nkunu nistaw nieħdu idea tajba ta' tas-suq ta' dawn il-prodotti tal-ikel bi standard doppju. Kommissjoni tipprova tiskopri wkoll jekk il-leġislazzjoni li għandna bħalissa hijiex biżejjed biex inkunu nistgħu nsolvu l-problema. Il-ċentru ta' riċerka ħajħorġ ukoll b'metodoloġija illi ser tintuża mbagħad biex inkunu nistgħu nanalizzaw dik l-istatistika li qed tinġabar mill-istati membri. Ħanaraw eh, se jiġri f'dan ir-rigward jekk il-Kummissjoni taħseb li hemm bżonn iżjed azzjoni, il-Kummissjoni ser tiddiskuti kull proposta illi jsir. Xtaqt informakom illi dan ser ikun suġġett ewlieni illi ħsieb l-Ombudsman tal-Bulgarija. Issa il-proposta dwar il-pakket tas servizzi. Hemmhekk hemm suġġeriment ta' xi bidla fil-testa proporzjonalità u l-proċedura ta' notifika. Din hija proposta wkoll prioritarja għall presidenza tal-Bulgarija. U lesti aħna lesti li nibdew niddiskutu mal-Parlament fuq dawn iż-żewġ atti legali tant importanti nittamaw li nkunu nistgħu nikkonkluduhom. Fuq il eh, l card tas servizzi dak id-dibattitu ser jitkompla wkoll fil-Konsill il-bittir li insibu soluzzjoni fuq dawk il-kwistjonijiet kollha illi għadhom mhux solvuti. Naturalment se nkun qed insegwu wkoll id-diskussjonijiet hawnhekk fil-Parlament. Eh, l-indikazzjoni ġeografika ta' prodotti artiġanali mhux agrikoli dak ukoll huwa suġġett importanti u għandu potenzjal ekonomiku kbir għal kumpaniji u ċittadini Ewropej. Madankollu, Il-ħidma fil konsil ħad tiddependi minn jekk il-Kommissjoni u se tkun lesta li tressaq xi proposta f'dan ir-rigward. Jidhir li kien hemm ukoll mistoqsija illi saret lil żewġ stati dwar żewġ stati membri u ma nixtieqx intawwa li xina wara kollox qed hawnhekk nirrappreżenta l-Bulgarija. Imma nista' nissigurak illi L-ekonomija fil-Bulgarija u anka fil-Rumanija edha tikber. Aħna konna fost l-ħames pajjiżi illi liżjed kibru fl-2017 il-rata ta' qatt tagħna hija ta' 5.8% fil-1 biss u anka il-volum ta' negozju kiber b'10% fis-sena matul is-sena li għaddiet u naħseb illi fil- pajjiż ġar tagħna Rumanija l-affarijiet ukoll sejrin tajjeb. Grazzi tal-attenzjoni. Sinjuri membri tal-Parlament, se nipprova nwieġeb il-mistoqsijiet eh, fl-istess ordni kif saruli. L-ewwel qed xtaqt nirringrazzjakom tal-li semmejtu il-sujġett li semma s-sur ġvab, Signora Korazza Bilt u anka Signora Majdel. Huwa suġġett li għandu x'jaqsam b'mod ġenerali mal-flus ħieles tad-dejta. Dwar dan il-flus ħieles tad-dejta għad hemm żewġ kwistjonijiet prinċipali pendenti. Qabel xejn huwa diffiċli ħafna li wieħed jagħmel distinzjoni bejn il-fluss ta' data personali u dik mhix personali. Dan huma żewġ flussi li ġeneralment ikunu paralleli u għalhekk mhux faċli illi tagħmel distinzjoni bejn data personali u mhux personali. It-tieni ħaġa Fil-fema tagħna, is-sigurtà tad dejta ma tiddependix minn fejn id dejta tkun maħżuna imma minn kif tkun maħżuna. Madan kollu xorta waħda jista' jkun hemm skambju ta' prassi tajba fil-qasam ta' ċiber sigurtà diġà ġew stabbiliti eh, ġiet stabilita ċertu plassi tajba f'numru ta' stati membri, għanna konvinti illi politika ta' investiment biex nkunu nistaw nistalvagwardjaw il-ħazna tajba ta' data tkun isservi wkoll biex eh, nieħdu ħsieb il-fluss ħieles tal-istess data. Allura l-isforz tagħna ħajkun biex nissalvagwardjaw il-sigurtà tal-ħazna tad-data iżjed milli xejn. Barra minn hekk ser naħdmu mill-qrib magħkom kollha wkoll biex inkunu nistgħu noħorġu batt ġdid u definizzjoni ċara ta' data personali u dik mhix personali. Aħna konvinti illi jekk ikun hemm kooperazzjoni mill-qrib, ikunu qed innaqsu il- Pisa amministrattiv finanzjarju għall operaturi ekonomiċi, għal kumpaniji u għal-ċittadini Ewropej kif ukoll għall entitajiet amministrattivi. Issa, is-Sur Schwab semma wkoll ħaġa oħra. U għasaqsina jekk aħna nemnux illi livell jekk jekk nemnux li ksibna livell xira ta' kompetitività fis-suq uniku, saqsina jekk il-suq uniku u wix sviluppad bizzejiet jew inkella jekk aħna naħsbux li hemm bżonn iżjed azzjoni ħalli jkompli jiżviluppa. Aħna nemnu illi rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ikun hemm progress fis-suq uniku, speċjalment fis-suq uniku diġitali. Dwar dan tal-aħħar aħna nemnu illi wieħed mill-akbar ostakli għal ċittadini u għan negozji Ewropej fil ehm, fis uniku digitali speċjalment għal dawk li joffru servizzi transkonfinali madwar l-Ewropa, kif qed ngħid wieħed mill-akbar ostakli huwa in-nuqqas ta' informazzjoni preċiża dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom u anka dwar l-opportunitajiet li għandhom. Jekk ikun hemm informazzjoni preċiża li wieħed jista' joqgħod fuqha, ikun hemm titjib ġenerali fis-suq uniku diġitali. Mbagħad hemm ukoll problema oħra, jiġifieri in-nuqqas ta' konnettività transkonfinali din il-konnettività ħad tkun waħda mill-akbar sfidi illi ser ikollna fuq l-aġenda matul il-presidenza tagħna. Irridu nassiguraw illi jkun hemm konnettività xirqa fuq livell transkonfinali sabiex nassiguraw li hemm aċċess indaqs ċittadini Ewropej kollha u anke l-kumpaniji kollha illi huma imwaqfa fl-Ewropa. Dwar l-aċċessibilità illi semma s-sur Danti u semmit anka Sinjura Senalova, Iva, dik hija xi ħaġa li ma nistgħux insolvu billi nadottaw miżura waħda, waħda. Ser ikun hemm bżonn evoluzzjoni sħiħa biex nassiguraw li jkun hemm aċċessibilità indaqs ugwali għal ċittadini Ewropej kollha. Il-presidenza tagħna tieħu l-impenn illi taħdem b'tali mod illi l-atturi kollha involuti ikunu jafu kemm hija importanti l-aċċessibilità għal dawk il-miljuni ta' ċittadini Ewropej li għandhom xi tip ta' diżabilità jew xi tip ta' limitazzjoni oħra. Ser inkun qed nagħmlu l-mutana biex insibu eh, mod kif ikun hemm aċċess għal prodotti u servizzi kollha Ewropej. Nixtieq nsibu soluzzjoni definittiva Barra minn hekk imbagħad il-presidenzi ta' wara tagħna jridu jaraw li jkun hemm ukoll ċertu kontinwità. Is-Sur semma wkoll il-kwestjoni tal-ċertifikazzjoni, rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni u eh, iżjed regolamentazzjoni għal prodotti u servizzi tal-IT. Aħna nemnu illi jekk ikun hemm mekkaniżmu ta' dan it-tip, jista' joffri opportunità li jkun hemm approċċ armonizzat fuq livell ta' Unjoni Ewropea u jippermettilna wkoll nevitaw ċertu frammentazzjoni fuq is-suq. Il-presidenza tagħna ser tkun qed tipprova ssib konsens għabbażi ta' ġestjoni tar riskju, kompetittività u il-sigurtà tal infrastrutturi kruċjali. Issa, ħan indirizza l-mistoqsija li għamlet is-Sinjura Ċaranzova fuq il- telefonati fuq distanzi twal u l-bżonn li l-miżati għal dawn it-telefonati ikunu irregolati. Dwar dan aħna nemnu illi l-ewwel hemm bżonn studju dettaljat. Jekk noħorġu biżjed regoli fuq il- il fuq il-telefonat fuq distanzi twal dan nagħmluh wara li jkun hemm studju kif suppost u barra minn hekk ir-regola tkun ukoll proporzjonali biex ikun hemm benefiċċju tanġibbli għaċ-ċittadini Ewropej. Dan ir-regolament eh, wara kollox nagħmel għandu xi qasam ukoll mal-kwistjoni tal-aċċessibilità. Komunikazzjoni permezz ta' tamir fiss tintuża spiss minn nies anzjani u minn dawk li jgħixu fi żoni mwarba fejn ma hemmx aċċess għal mobiles u teknoloġija moderna. U għalhekk nemmen illi nistgħu nsibu soluzzjoni, għandna nsibu soluzzjoni illi eh, tkun tista' tajn lil dawn in-nies li semmejt. Issa dwar dak li sama s-sur Danti u s-sur Gutierrez il-kwistjoni tal-fake news. Il-verità hija li aħna nemnu li dan huwa suġġett partikolarment importanti. Importanti illi nħolġu b'definizzjoni preċiża ta' fake news qabel xejn. Irridu nkunu irridu nkunu nafu sew x'inhuma il-fake news. Fil-fema tagħna għandu jkun hemm ukoll dialogu miftuħ fuq din il-problema. Jiġifieri minn banda ser naraw illi jkun hemm rispett għal libertà tal-espressjoni. U min l-oħra irridu nkunu nistgħu noħolqu ċertu filtri biex il-fake news ma jkomplux jixterdu. Il-fake news huma teddida Eh, fuq is-soċjetà moderna, diġitali, u ser nagħmlu li nistgħu biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu. Issa, Sinjura Grappini, nixtieq eh, nirringrazzjak personalment tal-kliem sbieħ tiegħek. Iva ħana naqblu miegħek għandna noqogħdu attenti b'mod partikolari għal mekkaniżmi ta' finanzjament fil-fema tiegħi strumenti bħal CEF, il-Connecting Europe Facility, jew inkella Connected Europe, nemmen dawk huma strumenti illi huma tajbin biex nkunu e, nistgħu nikbu e, progress fil-qasam tal-konnettività. Nafu koll li ħaj mekkaniżmi oħrajn illi jkunu jistgħu jgħinu wkoll bil-finanzjament. Mem lebda dubju illi rridu naħdmu fl-imkien, illi rridu nżommu pożizzjoni soda. Imma ma nistawx nżommu pożizzjoni soda jekk ma nkunux ma' Jekk ma ninaqdux ħajkun hemm teddit kbir fuq il-suq uniku tagħna. Dan l-moment li nuru kemm aħna ma'qudin. Is-sur Gutierrez għal darbohra semma l-kwistjoni tal-konnettività. Iva, il-mira tagħna hija li ntejbu l konnettività U proprju għalhekk li aħna qegħdin naħdmu fuq il-qafas finanzjarju multi annwali għal qassam tal-konnettività. Nixtieq ukoll niksbu aċċess broadband sħiħ kif ukoll eh, nixtiequ ntejbu l konnettività transkonfinali. Se nkun qed naħdmu fuq l-infrastruttura li hemm bżonn biex dawn il-miri jkunu jistgħu jintlaħqu. Fl-implementazzjoni tal-roadmaps rilevanti, pereżempju roadmap tal-network 5G, jew inkella roadmap għal kif jitqasmu il-frekwenzi tar-radju dawk hemmhekk irid nkunu konformi mal-bqija tal-istati membri, li tukun hemm ċertu konformità bejn l-istati membri biex ikunu jistgħu jiġu implementati l-miżuri u l-politiki kollha ikkonċernati. Naħseb illi weġibt il-mistoqsijiet kollha jekk biss xi waħda jogħġobkom iġtuli l-attenzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Grazzi ħafna li żewġ ministri tal-li rispondejtu għal-mistoqsijiet kollha li ġew avanzati. Nawgurawlkom l-aħjar biex tiksbu il-miri tal-presidenza ta'kom. Allora ħana nħarżu l-qoddim biex naħdmu fl-imkien ma'kom u grazzi ħafna u jina zgura li ktar tard ikon opportunità nerġaw nitkellmu Grazie ħafna tal-prezenza ta'kom. Um, we will... Melissa, nibdew il-votazzjonijiet. L-ewwel rapport li rridu nivvutaw huwa fuq l-approvazzjoni u s-sorverjanza ta' suq fuq il-vetturi u il-konklużjoni fuq il-negozjati ta' trialogu. Vot elettroniku niftaħ il-votazzjoni. jekk joġobkom nitlobkom tivvutaw. Għatem person li għadhom ma votawx. Nalqu l-votazzjoni issa. Mhix qed taħdem il-magna ta' xi mill-membri. your report. okay, we will, we will redo because there's a lot of problems. Se nerġaw namluha il-votazzjoni għax għanna problemi. Mela, nikkanċellaw din il-votazzjoni u nerġaw namluha. Forsi tista' tuża dik il-magna li hemm warajk. Mela nerġaw namlu l-votazzjoni fuq la prova fuq il-type um, approval. Nalqu l-votazzjoni. Għaddit b'maġġoranza kbira jekk noddu il-dawk li ma taħdimx il-magna tagħhom kien ikonna forsi xi 27 eh, a favur u tlieta kontra u ma kienx hemm l-ebda astenzjoni. Melissa naddu għal votazzjoni li jmiss u s-sanni nivvotaw issa fuq il-abbozz ta' ta', ta opinjoni li tifissa program ta' svilupp industriali fil-difiża Ewropea. Mela, nivutaw nowel fuq l-emenda 146 li huwa block vote. Favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ, issa naddu għal kompromess numru 1 favur kontra astenzjoniet għadda l-emenda 155 favur kontra astenzjoniet maddiċ l-emenda 158. <clears throat> Nevotaw favur kontra astenzjoniet għaddit u issa naddu għal kompromess numru 2 favur kontra astenzjoniet għadda emenda 172 favur kontra astenzjoniet maddiex namlu verifika fuq din l-emenda 172 maddiċ 20 eh, eh, kontra 12. Eh, emenda 173 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ. Emenda 22. Namlu verifika anki tal-172. Maddiċ. nara tajjeb minn hawn. Emenda 22 favur kontra. Astenzjoniet ma ddiġ. Emenda 175 ta' A mela naddu għal kompromess numru 3. Le, na, le namlu l-emenda 174 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Issa għanna il-kompromess numru 3 favur kontra, astenzjoniet, għadda. Issa, emenda, il-kompromess tlita A, favur, kontra, astenzjoniet, għadda, emenda 198 votazzjoni blok. Favur kontra astenzjoniet ma ditx il-kompromess numru 4. Favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 217 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 30 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 218 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq din l-emenda 218. Nalqu l-votazzjoni ma għaddiċ. Issa għaddu għal kompromess numru 5, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Issa, kompromess 6, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Issa, l-emenda 244, favur, kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika fuq din l-emenda 244. 243 ġiet irtirata, qed nagħmlu verifika fuq 244. Nalqu l-votazzjoni. Iva, għaddit. Emenda 245 favur. Le, ma nivutawx fuq din. Mela, 248 il-President tiskuża ruħa. Favur kontra astenzjoniet ma ditx. Kompromess numru 8 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 258 favur kontra astenzjoniet ma ditx. Emenda 259 favur kontra astenzjoniet ma ditx. Emenda 260 favur kontra astenzjoniet ma ditx 261 favur kontra astenzjoniet ma ditx kompromess numru 9 favur kontra astenzjoniet għadda issa kompromess 10 favur kontra astenzjoniet għadda emenda 51 favur kontra astenzjoniet ma ditx kompromess numru 11 favur kontra astenzjoniet għadda Issa, emenda 65, favur kontra, astensjoniet ma ditx, skużawni, kompromess numru 12, favur kontra, astensjoniet għadda emenda 66, favur kontra, astensjoniet ma ditx. Emenda 69 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 70 u 71 favur kontra astensjonijiet maddewx. Kompromess 30 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 14 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 15 favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess 16 favur kontra astenzjoniet għadda. <coughs> Kompromess 17 favur kontra astenzjoniet għadda. Essa, kompromess numru 18 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 108 favur kontra astensjoniet namlu verifika nemenda fuq 108, eh, namlu verifika fuqa. Nal u l-votazzjoni ma deċ. Kompromess numru 19, favur kontra astensjoniet, għadda. Kompromess 20, favur kontra astensjoniet, għadda. Kompromess 21, favur kontra astensjoniet, għadda Issa emenda 125 favur kontra astensjoniet maddiċ. Verifika emenda 125. u l-votazzjoni għaddit. Grazzi. Il-kompromess 22 favur kontra astensjoniet għadda Emenda 134 favur kontra ma diċ. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda 16. nalqu l-votazzjoni. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 138 favur kontra astensjoniet maddiċ emenda 140 favur kontra astensjoniet maddiċ kompromess 23 favur kontra astensjoniet għadda. Issa nivvutaw fuq la bozz tal-opinjoni kif ġiet emendata. nalqu l-votazzjoni. Għaddit 28 favur, 8 kontra u um blebda astenzjoni. Grazie ħafna. Okay, colleagues. Grazzi, kollegi. Jekk intkom lesti naddu għal punt li jmiss. Il-regolament e, e fuq il-free flow ta' data non personali fl-Unjoni Ewropea. Jiena għandi sa eh, ruol doppju għax jiena president u fl-istess ħin rapporter. U nibdew billi namlu skambju ta' uh, opinjonijiet ma' rappresentanti tal-Kommissjoni. Fit-13 ta' Ta' settembru l-Komissjoni publikat proposta ta' regolamentu din hija l-ewwel darba li qed nagħmlu skambju flimko wara dak li kellna dak li skambju li kellna fit-12 ta' Ottubru. Issa ir-rapport ġi eh, ġi moti uffiċjalment għall-imko mill-konferenza tal-presidenti u natu il-mikrofonu l-sur Persi Oduni li huwa direttur ta' networks futuri ta' DigiConnect biex jiprezentanna kemm l-evalwazzjoni ta', ta impatt kif ukoll il-proposta leġislativa. Il-mikrofonu fidek. Grazzi, President. U Sinjura Rapporter, għalina hija opportunità biex natu iktar dettalji fuq il-proposta u anki biex nisimaw xinja l-opinjoni tal-Parlamentu tal-Imko fuq il-proposta. Minn ma naħli iktar ħin nishtiq ngħid illi aħna il-Kummissjoni minn mindu nedejna l-istrateġija ta' su inter illi id-dejta eh, ħilsa eh, iċċaqliq ta' data hija essenzjali fil-ekonomija ta' data hija libertà li ma ġietx konċepita mill-padri fondaturi illi eh, hija importanti għax tiżgura it-ħaddim tal-suq intern fl-ekonomija moderna fil-data u koll Eh, u servizzi. Imma u kien hemm ukoll proċessi oħrajn kommerċali li rigward li orbtu ħafna fuq id-data. Id-data u il fluss eh, taħħa Eh, u importanti għal innovazzjoni. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-setturi kollha tal-ekonomija, l-attivitajiet kollha. Mhijiex xi ħaġa li hija mm, immirata għall-industrija tal-ICT. Hawnhekk qed nirrigwardaw kull settur eh, ta' dan il-kumitat u eh, rridu niżguraw illi dawn it-teknoloġiji se jwaslu għal effiċenzi, innovazzjoni, produttività akbar fl-ekonomija kollha u fis-soċjetà fl-Ewropa. Għal din ir-raġuni wkoll irridu nikkonsideraw servizzi pubbliċi e il-provvista ta', ta servizzi ta' saħħa, per eżempju, jekk aħna nistgħu insaħħu il-data fuq studji epidemioloġiċi u anki biex ikun hemm eh, kura ta' saħħa iktar immirata. Dawn huma kollha affarijiet li konsidrajna fil-evalwazzjoni ta' mal-partijiet interessati u mal-istati membri biex inkunu nistaw naraw li mu l-isfidi li għandna qudiemna fit-teknoloġija u kien hemm anki ħafna leġislazzjoni qabel ma' dejta kienet elettroniċi. U eh, rajna illi billi nilliberaw il-flussi ta' data inkunu nistaw nżidu xi 4% tal-GDP sal-2020. Mela, nistaw issa naddu għax xenarju li diġa inti deskrivejt, Signora President, Choe, illi l-Komissjoni anki wara xiftit ta' preparazzjoni fl-ħar adottat il-proposta f'Settembru. settembru u hija proposta pjuttost ċara. L-essenza taħħajja li l-istati membri issa ma, ma jridux iktar illi ċittadini u negozjati jizommu id-dejta mod lokalizzat fit-territorju tal-istat membru memx iktar dan l-obbligu. Aħna qed nippruvaw nelbu l-ostakoli eh, għal mobilità ta' data bil-lokalizzazzjoni ta' data. Imma anki eh, fej kun hemm provider wieħed ta' cloud services f'stat membru u ċ-ċittadini u n-negozjat il-negozjanti kunu jistaw din id data anki ipoġuwa fi provider f'post ieħor. Dan għandu effett kbir fuq l-innovazzjoni u fuq l izvilup ta' servizzi għal ċittadini u aħna uh, nishtiqu namlu fil-proposta. Issa, bil-proposta, Il-proposta hija pjuttost ċara. L-Kommissjoni provat tkun koerenti billi żom sempliċità fil-leġislazzjoni. Wara kollox hija miżura illi hija immirata biex neħi regolamentazzjoni mill-idej l-Istati membri. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija il-prinċipju tal-flus liberu tal data non personali. Hija proposta qasira, 10 artikoli biss, u fihom aħna nesprimu dan il-prinċipju fuq il-leġislazzjoni eżistenti fuq it-trattati. Naturalment li tikun hemm xi assikurazzjonijiet għal regola għal autoritajiet li huma se jkollhom aċċess għad-dejta e, huma għandhom mandat leġittimu biex jeżaminaw il-kontabilità il kontabilità u irridu nizguraw illi l-istati membri wkoll għandhom fiduċa fil-tħaddim ta' sistema jekk irridu li jkollu effett. Umbaħt biex natu realtà għal proposta legali li għedin namlu ħanna provajna anki illi il-providers għandhom jizvilupaw kodiċi ta' kondotta biex jamlu autoregolamentazzjoni biex jizguraw switching iktar faċli bejn providers jew anki li permettu li xaħat li għandu d-data eh, fil-service eh, provider barrani jekk iridu jistaw iġibuha fil-service eh, provider lokali. U għallora dawnu huma l-prinċipi ta' regolament u għandi slajd doħrassa fuq il-kontenuti prinċipali. <clears throat> l-artikolu prinċipali jgħid eh, nitlob skuza. illi mux se jkun hemm limitazzjonijiet fuq il-lokalizzazzjoni tad-data jew miżuri li għandhom effett ekwivalenti dan huwa importanti għax eh, innotajna fil-xogħol li għamilna mal-partit interessati u mal-evalwazzjoni ta' impatt għax rajna illi hemm leġislazzjoni sekundarja li fuq il-xiri eh, pubbliku li għandhom effett fuq il- limitazzjoni tal-organizzazzjoni. Aħna izgorajna li hemm fiduċa fl-istati membri li jistgħu huma f'ċerti ċirkostanzi ikunu jistaw jillokalizzaw jew jillimitaw il-data f'każijiet ta' sikurtà pubblika skont it-trattat u dana u koll huwa ċar fil-proposta. Aħna eh, eh, ċarajna anki il-ħtiġijiet ta' notifika eh, jekk ikun hemm limitazzjonijiet minnaħa tal-Istati membri għandhom jinnotifikaw il-Kommissjoni u dan naturalment se jagħmlu ħabbażi problemi ta' sikurtà. U aħna blan tagħna li nżommu regolament ħafif, aħna se nużaw il mekanizmi ta' trasparenza u notifika illi jeżistu ġa illi il-Kumitat jaf bih li huwa importanti wkoll fuq dak li għandu xaqsam ma' miżuri tekniċi fuq is-suq intern. Anki l-istati membri eh, jafu bih biex innaqsu kemm jista' jkun il-pis amministrativ. Umbagħad it-tielet punt biex niżguraw li sistema jopera mod ġust, specialment eh, jekk hemm problemi fuq disponibilità ta' data jekk l-autoritajiet nazjonali, per eżempju, dawk fiskali għandhom bżonn li jagħmlu spezzjoni tal-kontabilità u ma jistgħu jkollhom aċċess għad-data anki jekk dana huwa maħżun f'stat membru ieħor. Qed u għal daqstant struttura ħafifa eh, biex ikun hemm punti ta' kuntatt kemm mal-Kummissjoni u anke mal istati membri biex nelbu il-problemi li jistaw jiġu anki l futuru L-aħħar slide u importanti biex nerġaw lura fuq l-an ta' din il-proposta l-ambitu, ċoħe e, il-data non-personali, u hemm ħaġa ċara unek. Aħna e, għanna diġa il-regolament fuq il-GDP, e, General Data Protection, u hemm sikurta' għolja ħafna fuq uh, data personali. Il-GDPR dġa jgħid li l-Istati membri ma jistawx jimponu limitazzjoni tal-lokalizzazzjoni fuq id-data. Uh, u aħna ma ridnix nħol u lebda dubju fuq l-applikazzjoni tal-GDPR. Allora, il-mizura li għetni proponu aħna ja parallela u tirrigwarda għad-data li miex eh, data personali kif hija definita fil-GDPR. U żewġ miżuri se jipermettulna ikolna spazju eh, ta' data singolu fl-Europa bil-benefiċi kollha li semmejt. Din hija waħda mill-kwistjonijiet prinċipali fuq l-ambitu tal-proposta li hija importanti ħafna għal-Parlament għax dan nafu għax kena ġa kambju u nala għawnek u jena għad dispozizjon biex nisma il-kommenti ta'kom u forsi nirrispondi anki għal mistoqsijiet li tistaw tamlu li. Grazzi għal din il-prezentazzjoni eccellenti Mr. O'Duno u fuq il-xol tal-Kommissjoni bil-evalwazzjoni tal-impotu bil-proposta. U bekk nitkellem jiena issa bħala rapporter U jiena naħseb verament li dan il-regolament u pilastru ewlini tas suq digitali, intern, suq intern digitali, u jena għandi jena kontenta ħafna li grazzi għal eh, presidenza Estone eh, meċċit il-xol tal-Kommissjoni il-qoddim u il-ħed eh, bazi eccellenti. Personalment jena nittama li nsibu konsens tamalajr u tajjeb biex nispiċaw kemm jista' jkun malajr għax eh, kif attenti il-regolament huwa sempliċi, però fl-istess se jbiddel ħafna kondizzjonijiet għax edin namlu, se nifrankaw ħafna, se namlu ekonomijiet ta' skala, se nkunu effettivi ħafna illi se jaffettwaw mhux biss il-kumpaniji u l-operaturi digitali, ma anki għal eh, kulħadd u, t-rigwarda setturi kollha. Jena eh, naħseb li huwa propju dmir tagħna li nissemplifiċaw, nifaċilitaw nagħtu ċertezza legali u jkollna regoli uh, ċari uh, anki għal SMEs. <clears throat> Ġo pratikament hawnhekk hija e, e, e, li għandna neħu lokalizzazzjoni, natu possibilitajiet li jeġistu diġà biex inċaqal u d-dejta non personali minn stat membru għall-ieħor għal raġunijiet ta' ħazna. Hija ħaġa sempliċi, dawn huma kumpaniji, balance sheets u anki l-informazzjoni kollha amministrativa tista' tiġi maħżuna fejn eh, jaqblilhom u fejn u l-iktar cost effective skont l-evalwazzjoni tal-operatur. Dan huwa possibbli diġà illum, però sfortunatament Hemm kemm regoli amministrativi, eh, regoli legali, linji guida, perċezzjonijiet fl-Stati membri, prassi illi jinterferixxu u ma jipermettux da. U hemm anki perċezzjoni sbaljata illi eh, mod delokalizzat ta' ħażna tal-informazzjoni hija inqas gura minn min mod ċentralizzat. U bl-ekonomija cloud dan mhux veru llum Eh, eh, dak li huwa importanti huwa s-sikurtà li hemm fis-sistema. Eh, u nżid ukoll kwistjoni oħra importanti li hija importanti politikament jekk aħna ma nagħmluhx dan fl-istandards komuni fl-Unjoni Ewropea biex nippermettu dawn l-ekonomiji oħrajn, se jagħmluh oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea minn flok ma nagħmluh aħna u forsi anki kontratana. U dan għal daqstant huwa importanti ħafna biex l-Ewropa tibqa' kompetitiva. Jiena bħala elementi nara illi l-ewwel waħda hija li nżidu l-mobilità tad-dejta u l-oħra li niżguraw illi l-autoritajiet kompetenti jistaw jkollhom anki aċċess, naturalment għal raġunijiet fiskali jew għal eh, eh, eh, skopijiet legali pubbliċi għall informazzjoni li jkun maħżun f'stat membru ieħor b'mod digitali li huwa sempliċi, punt ta' kuntat singolu u tielet punt u il-kodiċi ta' kondotta għal portabilità ta' data li pratikament ifisser illi il-stati kontratti privati bejn żewġ operaturi għal soluzzjonijiet cloud. U fuq dan jiena a favur tal-deċizjoni ħarja tal-Kummissjoni illi mhux tipproponi leġislazzjoni ma kodiċi ta' kondotta. Jiena li jem tħassib fil-komunità tal- Eh, ta' negozji għal dan il-kodiċi ta' kondotta u jina zgura illi fil-parlament aħna sir nexxinna insibu soluzzjoni xirqa u bilanċata biex ikunu jistaw jamlu xol neċessarju biljatu eh, billi għatu prassi tajba minn armandewmu il-proċess. Fu il-rizultati ta' deċizjoni tal-Kunsil fuq l-Istati membri, nil nilqaħħa, però hemm kwestjoni waħda li nixtieq nitkellem fuqha minn naħa tiegħi, ċoe l-eċċezzjoni għall ordni pubblika. Jiena nħossru importanti li aħna fil-Parlament eh, nevitaw din l-eċċezzjoni b'mod proporzjonali biex jintroduċu xkiel protezzjonistiku għal flus ta' data non personali. U din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti li bħala rapporter nixtieq illi eh, niddiskutu fuq waqt it-trialogi. U naturalment wara li nkunu diskutejnija ma' shadows. U l-aħħar punt li nixtieq nitkellem fuq huwa il-kalendarju. Eh, U nittama illi nkunu nista' nista naqra jiena diġà il-kalendarju. il-kalendarju u nishtiq niproponi dan il-kalendarju. Nipprezenta l-rapport a traduzzjoni sal ħarta frar. Un bat nistaw namlu konsiderazzjoni tal-abbozz fit-tini parti ta', mas ta marzu skadenza għal-emendi fl-aħar ta' marzu, e, skadenza traduzzjoni l bidu ta' april, konsiderazzjoni għal emendi fil-komitat fit-tini parti ta' april, konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess fl il-parti ta' meju, se għanna opinjoni minn itre u jena se naħdem rib mal kollegi fitre, e, et niprovaw li dana ikun lest f'mejju, u nittama li nkunu nistaw nivutaw fil-komitat imko fl-aħħar ta' Mejju u vot fil-plenarju f'Ġunju. Għax inkella se jkollna naqbżu mbagħad għal Lulju ma naħseb li tkun ħadda tajba li nibdew negozjati mal-presidenza eh, Bulgara u dana jekk jirnexxinna naġlu l-proċess fil-parlament jien minna ħatija se nagħmel ħilti kollha, imma naturalment irridu naraw anki x'jaħsbu l-kollegi u kemm x'konsens eh, kemm kem malajr nistgħu nsibu kunsens. U bat kwestjoni oħra, u għalhekk qed insemmi anki wara eh, il-kalendarju il għax il-GDPR u anki din ir-regolament fuq il- eh, il-flus ta' data non personali djam jimxu jitfit u għacħar xie riguardaw u mm, illi ma jkunx overlap u li jkunu koerenti, però nixtieq nitkellem fuqha għax naf li hemm ħafna operaturi u partit interessati kellna ħafna laqat u jiena konsultajt ah, ah, ħafna persuni u smajt operaturi differenti. Din hija tħassib illi illi huwa preżenti, imma eh, il-Parlament li temmena ċara li dawn huma żewġ regolamenti differenti u waħda mhuwiex eċċezzjoni għall-oħra flimkien dawn iż-żewġ regolamenti qegħdin joħolqu l-ispazju fuq id-data. U jiena nħares l-qoddim li naħdem ma' Shadows u eh, nati l-mikrofonu lil Krista Xaldemose għal grupp SD. Grazzi ħafna lill-Kommissjoni għax xogħol eċellenti. Grazzi ħafna ħan nitkellem bid Danis. <coughs> Grazzi ħafna lill kummissjoni ta' din il prezentazzjoni fuq eh, il-fluss ħieles tal-informazzjoni jiena naħseb li din hija proposta tajba ħafna illi qiegħda tipproponi l kummissjoni ġifiri jiena naħseb illi hemm bżonn li jkollna regoli fuq dan u apparti minn hekk irridu naraw illi nipproċessaw dawn ir-regoli naħseb illi min-naħa tagħna min-naħa tal-partit tagħna aħna nappoġġaw bisħieħ din il-proposta. Naturalment hemm bżonn ta' ċertu bidliet li għandhom ikunu introdotti fil-proposta iżda nixtieq li brabta ma' hekk ngħidilkom xi ftit affarijiet. L-ewwel nett aħna rridu ikollna definizzjoni tajba u konkreta ta' non-personal data Ikkolli li għandna jkollna din definizzjoni negattiva, ġifieri tiddefinixxi dak kollu li mhuwiex kopert, iżda rridu wkoll niddefinixxu dak li huwa kopert. Din waħda mill-ikbar problemi li aħna qegħdin nħossu wkoll. U din tista' tkun xi ħaġa problematika. il kunsill naħseb illi għandu wieħed mill-aħjar approċċi. Jiġifieri illi dan kollu jrid ikun kopert minn daw definizzjoni jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli naraw eżattament x'għamlu bil-mixed data. Il-Kummissjoni stess qalet xi ħaġa fuq il-lokalizzazzjoni tad-data Iva, huwa veru illi l-obbligu tal-lokalizzazzjoni tad-dejta għandhom għalissa jitneħew sakemm aħna nistgħu nigarantixxu li fuq l-artiklu 5 l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni. U jiena naħseb li anke brabta mal-ħazna ta' dan informazzjoni fil-pajjiż hemm bżonn li jkun hemm aċċess li jkun garantit tal-awtoritajiet kompetenti. Il-portabilità hija xi ħaġa li hija importanti ħafna naturalment. Din hija xi ħaġa li għandha tapplika wkoll għall-kumpaniji. Jiena min-naħa tiegħi ma tantx għandi għal-qalbi għal-regolamentazzjoni għal-self-regulation, bażikament. Minħabba illi dan jista' iwassal ħafna drabi għal ċertu problemi u differenzi issa jiena nista' niċċetta illi ħajkun hemm kumpaniji li ħajamlu self regulations danna bżonn ta' klawżola waħda ġenerali illi tkun qiegħda tkopri din id dejta kollha mbagħad xi ħames snin oħra aħna nkunu nistgħu nħarsu lejn proposta ħalli naraw jekk eh, żviluppaġġ fid-direzzjoni li aħna xtaqna u jekk le aħna nkunu forsi nistgħu niddiriġuha ftit u nibuttaw fid-direzzjoni li nixtieq u jiena naħseb li fis-snin ġejjin din xi ħaġa li tista' tiżviluppa iktar ġifieri importanti li naraw x'qiegħed eh, x'qiegħed xista jizviluppa u kol sinjura rapporter jena naħseb illi dak illi inti proponejt pala timetable li timetable tajba naħseb li huwa tajjeb li aħna navvanzaw kemm jista' jkun ħalli aħna nkun nistgħu nirreaġixxu. Qabel ma l-Parlament u l ikun qiegħed uh, ikollu jieqaf bil-ħidma tiegħu minħabba l-elezzjonijiet. Jiena nixtieq li nawguralkom ħafna xogħol tajjeb. Grazzi ħafna Krista. Jiena eh, issa nista' nistieden lil Daniel Dalton biex jitkellem li wkoll xradew rapporter. Grazzi ħafna ħna wkoll nilqgħu nil il-proposta tal kummissjoni naqbel perfettament mal-kollegi li qalu illi aħna nistgħu nkunu iktar ambizjużi fit-tneħija ta' xkiel għal fluss ħieles tan non-personal data naqbel ma' timetable ukoll iva naħseb illi Dan xor xogħol kollu rid sir mill-iktar fis possibbli rridu niskuraw l-eċċezzjonijiet ikunu minimi. Ir-rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni għandhom potenzjali li jistgħu verament jagħmlu ħafna ħsara li tkabbir tas-servizzi digitali mhux biss fl-Ewropa iżda mal-bqija tad-dinja ġifir rridu nieħdu azzjoni u din l-azzjoni rridu nħdu għammara kem jista' jkun. Issa fuq il fat il l-Kunsill irid jilħaq ftehim f'Diċembru din hija xi ħaġa pożittiva u nilqaħħa jiena iżda hemm ċertu affarijiet li dwarhom aħna ma kenniex ambizzjużi biżejjed u għandna ċertu mistoqsijiet kemm għall proposta tal-Kummissjon kif ukoll għall proposta eh, eh, tal-approċ ġenerali. Jiena naħseb fil-proposta fit-tnejn nejbe u ma neħew l-insourcing of data mill-kamp ta' applikazzjoni ġifiri li l-istati membri jistaw jirrigwardaw illi il-cloud tintuża l-ċerta data iżda mhux ħajkun hemm il-bżonn li jkun hemm lokalizzazzjoni ta' din id-data jekk ikun hemm ħafna esterna jiena naf li din hija xi ħaġa li tista' tindirizza wkoll ċertu affarijiet sensittivi u għandi ċertu simpatija wkoll għal dan it-ħassib iżda x'inhija l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq din l-eċċezzjoni fuq id-data fuq l-importazzjoni tad-data jiena nappoġġa din il-ħaġa naħseb li dan huwa qasam importanti fejn aħna nistgħu nigżbu ħafna benefiċċji wkoll il-Kummissjoni qiegħda tissuġġerixxi li l-industrija tkun tista' toħroġ bil-kodiġi tal-kondotta din xi ħaġa li semmiet diġà. Iżda din ukoll marbuta ma' dettal, ġifri paragrafu 6 fuq eh, dak kollu li għandu jkun koperti ġifir l-konfigurazzjoni tal-IT u il-backup jena xtaqt ukoll nkun naf xi ftit mill-sibijiet marbutin ma' din il-lista minħabba li għandi taqxej ta' tħassib fuq il- kemm tkun tajba għalġejjini din il-leġislazzjoni ġifiri aħna qegħdin il-leġislaw teknoloġiji tal-lum il-ġurnata iżda din il-liġi tista' tkun Eh, stabilita wkoll anke anka għalġejjeni. Iġifiri jena nishtiq nkun naf eżattament il-Kummissjoni x'kienet il-ħsib tagħha fuq għadin u anke fuq il-mixed data sets din kienet inizjattiva tal-Kunsill u l-approċċ taħħom kien marbut mal l-opinjoni tal-Kummissjoni fil ġejjini nixtieq nkun naf x'kienet l-opinjoni tal-Kommissjoni fuq dan u anke fuq il-link datasets fejn il-GPDR ħajkun qiegħed japplika fil-każijiet kollha. Dik kienet l-ewwel introduzzjoni tiegħi fil-qosor iżda kifet fil-bidu aħna nistennew bil-ħerqa li naħdmu mill-qrib ma' xedew rapporters kollha ħalli navvanzaw daqsxejn u nagħmlu progress fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna dan talli tajtni l-appoġġ u anke talli kont daqshekk konkret anke minn issa issa nitlob lil dita Sharon ħalli titkellem bħala xe daw rapporter ukoll fisem l-alde. Grazzi ħafna Iva l kummissjoni anke tal da' daqshekk ċara nixtieq nerġa' ntenni dak li ntqal mir-rapporter fil-bidu jiena naħseb li din il-proposta hija proposta li tirrappreżenta pass importanti l qoddim kif fu l-Parlament kien ilu jissielet għal din il-proposta l ħafna xhur u jiena kuntenta illi issa l-Kommissjoni isa femmita nixtri ringrazzja ħafna l-Presidenza tal-Estonja u koll għal dawn riżultati li nkisbu fil-Konsil. Naħseb illi permezz jekk kejlu kollox bl-standards tal-Konsil dan huwa riżultat eċċellenti. Minkejja illi ma naqbilx ma dak kollu li qed jintqal naqbel ukoll mal-mistoqsija li saqsa Dan Dalton fuq il-pożizzjoni tal-Konsil, iżdanti mistoqsija ġenerali wkoll jekk intom tistgħu tatuna pereżempju evalwazzjoni tal-mod ta' kif taħsbu li qegħdin jevolvu dawn il-bidliet. Vizavi il-bidliet tal-proposta tal-Konsil. Apparti minn hekk jiena kuntenta illi għanna u għek minħabba li dan mux ħajsolvi problemi tal-regoli statali u dan jista' jxekkel iċċaqliq ħiles d u għek kif qalu bosta kollegi r-relazzjoni kienet illi illi aħna nsirħu fuq regolazzjoni tal-protezzjoni tad-data. Aħna din naraw li ħafna drabi jkun hemm databases anka l data personali u li mhix personali, kultant għandu jkun hemm taħlita rridu nkunu ċerti eżattament fuq li ma regoli japplikaw. Il-grupp tiegħi għadu tirriflettiw jara kif nistgħu nindirizzaw din il-ħaġa jiena naħseb li jkun iktar faċli l-kumpaniji li biex nitrattaw din id-data kollha bħala personali u jrid tkun soġġett tal-GPDR. Iżda jiena nixtieq nkun naf ukoll x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq l-eġġezzjonijiet. Jiena qed nieħu ħafna li dan huwa limitat tas-sigurtà pubblika u l-grupp tiegħi ħajkun kontra illi nkomplu nwessaw dan iktar milli ju jiena naħseb illi fl-istess ħin dan il-prinċipju għandu japplika għad deċiżjoni kollha tal-Istati Membri u dan jista' jkun żgurat biss jekk mhux biss l-abbozz tal-atti ta' natura amministrattiva, iżda dawk l-oħrajn kollha wkoll jkunu soġġetti għal notifika li jew għal reviżjoni mill-inqas, ġifieri għandhom mhux eh, soltu li nsibu dawn il-klawżoli iżda anke fil-każ tax xiri pubbliku u regoli tax-xiri pubbliku. Kif għedna s-sena li għaddiet naħseb li għandu jkun hemm ukoll ċertu livell ta' sorveljanza tas-suq u anke eh, hemm bżonn li nresqu quddiem il-Kummissjoni ċertu punti jekk ikun hemm bżonn ta' bidliet ġifieri jiena nixtieq inkun naf intom kif taħsbu li dan ħajaħdem fil-kuntest tax-xiri pubbliku. L-aħħar punt minnaħa tiegħi, Sinjor President, huwa li jiena nappoġġa L-artiklu 6 fuq l-aħjar prattika għal porting iżda nixtieq nkun naf kif il-Kummissjoni taħseb li dan ħajorbot bl-aħjar mod fuq l-artiklu 20 fuq il-GPDR fejn diġà għandna ċertu obbligi fuq il-porting. Biex intemm jiena nixtieq ngħid li anke minħat tal-Parlament eh, Ewropew aħna nistgħu naħdmu b'mod kostruttiv u naġlu l proċess ukoll ħalibek nkun nistgħu nikkonkludu dan il-fajl tant importanti mill-iktar fis possibbli. Grazzi ħafna dita wkoll talli kont eh, daqshekk konkreta fil-kommenti tiegħek u issa nixtieq nistieden lil Ġulja Reda biex titkellem bħal xedaw reporter fis partit tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sinjor Reporter, jena nixtieq ngħid proset lill kummissjoni fuq regolament li naħseb li kien infassal tajjeb ħafna dan huwa regolament importanti u aħna rridu nippruvaw naraw li jkollna regoli kemm jista' jkun ċar, ġifieri anke f'termini ta' eċċezzjonijiet, eċċezzjonijiet għal din l-idea l-kunċett tal-fluss ħieles tad-dejta. Jiena naħseb li kull darba li jkollna raġunijiet bħal dawn raġuni għalfejn għandna nżidu wkoll dawn il-punti Irridu ngħidu wkoll li ma kienx qed jagħmel daqsik sens għalija li dawn ir-rekwiżit ta' lokalizzazzjoni fil-fatt għandhom ikunu stabbiliti ġifieri. Naħseb li aħjar noqogħdu attenti meta nżidu iktar affarijiet ma' din il-lista. Ma tantx aħna kuntenti laqqas bl-idea illi għandna hekk fuq il-kodiċi tal-kondotta fuq il-portabilità tad-dejta minħabba illi kont naħseb għalfejn qegħdin nitkellmu biss fuq il-kodiċi tal-kondotta. E kif qalu l-għalde naħseb li jkun ħafna iktar faċli li dan ikun immodelat fuq l-eżempju tal-portabilità li diġà jeżisti fil-kuntest tal-GPDR. Naħseb illi l-kwistjonijiet tal-mix data wkoll jistgħu jkunu iktar faċli ma nistax nifhem għalfejn il-portabilità tad data tista' tibbenefika biss l-utenti professjonisti meta l-utenti aħarin ukoll u qegħdin jużaw cloud services, jiġifieri l-aħjar ħaġa tkun li kieku dan l-artiklu tal-portabilità ikun ibbażat fuq il-klim tal-GPTR illi naħseb li jista' jiżgura lill kompatibilità bejn dawn iż-żewġ liġijiet tkun iktar sħiħa, tkun iktar kompleta minħabba li naħseb li din hija xi ħaġa li qed issir tajjeb ukoll anke fuq smoħrajn. Issa fuq is-suġġett tal-portabilità tad-dejta naħseb li huwa importanti ħafna ħalli naraw li din il-portabilità ma tkunx biss xi ħaġa illi tkun edha ehm, tkun promossa biss aħna nixtiequ li noqogħdu lura forsi milli nkunu preskrittivi wis, iżda rridu wkoll nipprovdu servizzi u regoli għal dawk li huma fornituri tas servizzi. Nixtieq ringrazzja ħafna l lil Kummissjoni u Konsill li ħadmu ħafna introduċew ċertu bidli bħal eżempju huma ma jixtiequx li limitaw il-portabilità għal l-utenti professjonisti naħseb li din hija mossa tajba, iżda fl-istess ħin ċertu oqsma għandna xogħol tajjeb illi sar illi wassal biex jiddaħlu ċertu konċetti li m'għandhomx x'jasmu hekk pereżempju l-approċċ tal-Kunsill jitkellem ukoll fuq dawn il-premessi din hija xi ħaġa li ntużat bħala metafora iżda ma naħsibx li dan jista' jitqies bħala kunċett legali. U l-Kummissjoni diġà tkellmet fuq jekk aħna xi ikollna dritt ċivili fuq għadin u għarajna li konkludejna li din mhix idea tajba. Jiġifieri ma naħsibx li hemm għalfejn li nsemmu anke f'test leġislattiv minkejja li nsibuh dan biss fil-premessa anke fuq il-mistoqsija tal-kamp ta' applikazzjoni jekk kif diġà edna jiena naħseb li definizzjoni ta' konċetti ewlenin anke brabta mal-GPTR dan jagħmel ħafna sens anke fuq il-mixed data sets naħsbu li dak kollu li mhuwiex eh, data personali hija data li mhijiex personali non personal data u naħseb li jkun l-iktar ħaġa faċli li aħna napplikaw il-GPTR għad data sets kollha minħabba li diġà hemm projbizzjoni fuq il- rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni u jekk aħna ħanżommu żewġ proposti iktar eh, qrib ta' xurxin u koerenti ma' xurxin ma' nasibx ta' jkunu problemi fil-prattika. Jiġifieri daw kienu l-ewwel ftit kummenti, eh, iżda nara li diġà hemm ħafna nies li qegħdin jaqblu fuq l-iktar punt importanti ġifieri li tammaw nistgħu naġlu fil-ħidma tagħna kif għamlu il-Kunsill. Grazzi ħafna Iva, inti Ġulja kont konkreta ħafna mela qabel ma nistidel l kummissjoni biex titkellem nixtieq nissida lil Andreas Ġvab, koordinatur fi sem il-PPE. Grazzi ħafna Sinjura President, jiena m'iniex rapporter għal din raġuni jiena sempliċement nixtieq illi napoġġa il-ħidma tiegħek, nappoġġa x-xewqa tiegħek illi anka naġġel kemm jista' jkun fil-ħidma tagħna nixtieq insemmi żewġ Eh, mistoqsijiet konkreti li naħseb li għandhom jiffaċilitaw il-kooperazzjoni l-ħidma tagħna. L-ewwel qed nixtieq li kummissjoni Saqsija b'mod dirett għalfejn dawn ir-raġunijiet ta' ġustifikazzjonijiet huma bbażati biss fuq is-sigurtà. Jiena naħseb ħafna drabi l-ordni pubbliku, s-saħħa tal-pubbliku wkoll huma affarijiet li ħafna drabi jkunu inklużi awtomatikament fir-raġunijiet ta' ġustifikazzjoni qed nara li intom tixtiequ tinkludu dan kollu iżda qegħdin naraw illi hemm ċertu raġunijiet li mhumiex qed ikunu msemmija u tieni mistoqsija illi kemm darba semmit diġà f'din id-diskussjoni. Jiġifieri kif ħan ifirdu il-non-personal data mill-personal data nisma minnaħa tal-kollegi li kien hemm ħafna punti li huma kritiċi. Grazzi ħafna. Iva, smajn ħafna kummenti importanti u mistoqsijiet importanti l-kollegi kif tistgħu taraw diġà huma verament involuti u għandhom l-album dan is-suġġett din xi ħaġa li tferraħni ħafna. Mela qabel ma nisimgħu li tweġibiet min-naħa tal-Kummissjoni naħseb li hemm punt li nixtieq insemmi minħabba li huwa qalbi ħafna tnara li diġà qisu hemm ftehim bejn il-gruppi politiċi li tkellmu illi aħna ma nixtiequx li jkun hemm iktar interpretazzjonijiet ta' l-eċċezzjonijiet minnaħa tal-Konsil nittama il rappreżentant tal-Konsil ijat jismana sew qed jieħu bis-serjetà wkoll dan il-messaġġ tal-bidu iżda messaġġ li huwa ċar ħafna min-naħa tal-Kumitat tal-Imko. Surqoli inħalli fidejk biex tkun tista' twieġeb. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna lill membri kollha li tkellmu, Iva naħseb li xi ħaġa tajba ħafna li jintom tħaltu f'daqsek dettal. Tamlu lna xogħolna aktar faċli u verament hija xi ħaġa sabiħa li qed nieħdu gost e, li ninutaw illi intom e, qegħdin fil-fatt tappoġġana fuq ċertu punti u anka dan il-Kunsill u minħat tal-Kummissjoni aħna ħanipruvaw nċarok kemm jista' jkun l-affarijiet ħalli intom tkun tistgħu tistabilixxu x'inhi l-opinjoni l-pożizzjoni tagħkom. Issa anke fuq il-mixed data sets, ġifiri meta jkollok ftit data li tkun personali u anka maħħa jkun hemm data li mhijiex personali. Jiena nixtieq ngħidilkom li din hija realtà speċjalment tal-kumpaniji żgħar minħabba riżorsi li jkollhom għad dispożizzjoni tagħhom illi jkunu jistgħu f'ċertu każijiet ikollhom ħażna ta' eh, informazzjoni fis-servers tagħhom illi tkun tinkludi kemm eh, informazzjoni personali kif ukoll informazzjoni li mhijiex personali. U aħna naraw li situazzjoni tista' tinbidel naturalment. Iżda hekk kif eh, il-Kunsill poġġa dan kollu fil-premessa naħseb li tkun l-opinjoni tal-Kummissjoni u aħna qegħdin naħdmu mal-kollegi f'DG Justice li huma responsabbli għall implementazzjoni tal-GPTR li jekk mhux possibbli li nagħmlu distinzjoni bejn l-informazzjoni personali dik mhix personali dan għandu japplika għad-data set kollu. Kella aħna ħajkonna dar xejn ta' djufija li l-Kummissjoni ma tixtiex li jkollna. Naturalment aħna nittamaw li teknoloġija ħad kompli tavvanza waħda mill-affarijiet għalfejn aħna ma xtaqniex illi nitlu iktar fi definizzjoni negattiva tad data aħna ma xtaqniex illi nidħlu f'eżerċizzju ta' tfassil ta' din definizzjoni iktar dettaljat, jiena naħseb minħabba li din tkun responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali tal-monitoraġġ tal-informazzjoni li jieħdu ħsieb l-informazzjoni u l-kontroll tal-informazzjoni ta' kuljum. Ġifieri hemm bżonn li jkollna definizzjoni dinamika minħabba li jista' jkun hemm sitwazzjoni l qudiem fejn it-teknoloġija ħatwassal għal fatt illi tinġabar fl-imkien. Ħafna data differenti fejn ikun hemm taħlita. U allura naħseb illi għandna naraw il-proposta tagħna tkun tajba wkoll biex tintuża anka l-qoddim ta' jista' jkun hemm ċertu bidliet u jiena naħseb li iva din kienet deċiżjoni konxa li ħadu ħadna naħa tal-Kummissjoni illi minħabba illi aħna dal-waqt ħa nintroduċu l u l-Kummissjoni wkoll ħa tistqar x'inhi l-pożizzjoni tagħha fuq dan anka għadan jiena naħseb illi mhix ħajjenna jekk aħna nikkomplikaw iktar l-affarijiet billi niddefinixxu data li mhijiex personali b'mod attiv, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li aħna naħsbu li għal aħjar ħaġa anke f'dak li għandu x'jaqsam ċertezza legali bħala rapporter kif qed inti sinra President waħda mill-kwistjonijiet li aħna rridu nagħmlu dwar perċezzjoni tal-problema aħna xtaqna li l-buro ikun kemm jista' jkun preċiż fuq għadin, ġifiri kumpanija żgħira forsi mhux ħajkollha riżorsi biex taħdem il-ħin kollu fuq għadin, ġifiri għandna jkollna regoli stabbiliti ġifiri jekk għandkom informazzjoni separata fuq għadin tom tafu kif nistgħu naħdmu fuqha, iżda fl-istess ħin irridu naraw li l-data mhix personali kort tkun protetta. Issa nixtieq nitkellem fuq il-bażi legali. Minħabba li aħna hawnhekk qegħdin fil-Kumitat tas-Suq Intern nafu illi din hija dispożizzjoni tas-suq intern. Minħabba li GDPR tapplika fl-Unjoni Ewropea kollha aħna nixtiequ naraw li jista' jkun hemm iktar flussi ta' data anke fis-sens tal-GPDR illi jistgħu jippermettu li dawn id-datasets ikunu qegħdin jiċċirkulaw b'mod ħieles mingħajr ma dawn ipoġġu pis fuq l-operaturi issa. Jekk il-Parlament kun jixtieq li jidħol iktar fid-dettal fuq din, naturalment aħna nistgħu nagħmlu hekk u nistgħu nkunu kkompanjati mill-kollegi wkoll ħalli naraw illi huma mhux qed joħolqu problemi anke fil-ġejjin. Ġifieri din hija sitwazzjoni illi aħna għandna anke fuq il-mixed data set jan niftakru wkoll li meta nkunu qegħdin inneħħu xkiel mill-suq aħna maħniex qegħdin nipponu l-ebda obbligu fuq ħadd. Jiena naħseb illi kulħadd jista' jkun obbligat għad-data u dan ħajsir dejjem skont il-liġi applikabbli tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan kienet mill-iktar punti illi qisu jgħat jinkwetakom issa fuq il-punt tal-portabilità li għal darboħra għandu wkoll ċertu rabdiet mal-GPDR. Aħna analizzajna wkoll fl-istadju avvanzat tad diskussjoni tagħna il-possibilità li jkollna miżuri regolatorji biex nimponu obbligi fuq eh, l-operaturi ekonomiċi, speċjalment dawk li qegħdin joffru servizzi lil ħadd ieħor ġifieri li għandu jkun hemm regolamentazzjoni tajba fuq din il-proposta Iżda forsi intom tixtieq tkunu kuntenti illi jsiru tafu li kien hemm ħafna kritika min-naħa tal- bord ta' skrutinju regolatorju din il-parti fil-fatt kienet diġà kkritikata e, e, u nkolli ngħid illi aħna ma stajniex ngħidu u nippruvaw illi għandna ċertu proporzjonalità. Kif edna t-teknoloġija għadha tinbidel pass maġġel iżda fl-istess ħin aħna naħsbu li ċertu regoli jista' jkun illi jsiru standards tal-industrija qegħdin ikunu żviluppati u jekk ħajkun hemm dan il-każ jiena naħseb li dawn l-istandards għandhom japplikaw ukoll għal dejt oħra iżda apparti minn hekk aħna rajna illi jekk ħanżommu ċertu regolamentazzjoni sempliċi, aħna bżajna wkoll mhux biss f'din l-istituzzjoni, iżda anke bżajna li ħajkun hemm iktar proposti minn istituzzjoni oħrajn u allura ħandumu iktar, indumu iktar biex intemmu l proċess ta' negozjar interistituzzjonali. Aħna diġà ħdimna anke fuq il-cloud, fuq il-protezzjoni u naħsbu illi diġà fil-fatt aħna bdejna bid-diskussjoni magħhom u din hija xi ħaġa li dwarha nistgħu nagħmlu progress. Iżda kif tistaw taraw fit-test aħna nistgħu nserħu ras lill kumitat illi il kummissjoni diġà ħadmet ħafna fuq eh, l-implementazzjoni ta' dan ta' din il-miżura regolatorja jekk dan mhux ħajkun ta' soddisfazzjoni, il-Kummissjoni naturalment ħat adotta il responsabiltajiet tagħha u nerġgħu nkellmu mbagħad lill-Parlament fuq dan kollu iżda aħna naħsbu illi dan huwa qasam fejn l-industrija ħasset illi għandna ċertu obbligu u aħna ma rridux illi nirregolaw ikuna regoli żejda. Iżda jiena intlabt ukoll biex inqabbel direttament mal-artiklu 20 tal-GPDR illi l-standards tekniċi illi huma stabbiliti f'dan il-kuntest naħseb li jkunu tajbin għall-industrija ħalli naraw kif Nistgħu nieħdu ssib dan is-suġġett ukoll anke fil-ġejjin. Nixtieq ngħid li parti mix-xogħol li aħna għamilna bħala tejjija kien studju dwar il-portabilità u dan l-istudju ħajkun ippubblikat ix-xar id-dieħel ħalli intom tkunu tistgħu tqisu bħala parti mill eh, l-analiżi tagħkom. Dawn kienu s-suġġetti tagħkom nittama illi eh, tbiġib mistoqsijiet kollha. Kien hemm punt ieħor fuq l-eċċezzjoni brabta mas sigurtà pubblika u l-potenzjal illi jista' jinsab fil-proposta innifissa. Jiena ngħid li din hija miżura tas-suq intern li lan tagħha huwa li jkollna level playing field fl-Unjoni Ewropea mhix qed titlob li nneħħu ċertu restrizzjonijiet biex nimponu dan kollu fuq il-traffiku eh, ta' data lill pajjiżi terzi minħabba li dan diġà qiegħed ikun trattat separatament grazzi għal ftehim bilaterali u multilaterali ta' kummerċ li għandna mal-pajjiżi terzi l-Kummissjoni taf x'huma restrizzjonijiet u regoli li applikaw għad-data personali fuq it trasferiment ta' eh, l-informazzjoni. Jiġifieri f'dan il kuntest aħna naħsbu illi minħabba l-livell ta' sigurtà li diġà għandna, pereżempju fiħdan din id-direttiva u dak li aħna qegħdin niddiskutu anke fiħdan il-pakket ta' ċiper sigurtà aħna nafu illi naturalment dan jorbot ma il-tip ta' kontrolli għandhom ikollhom l-istati membri, aħna kellna bosta dialogi strutturali nsejħulhom u bħala tħejjija l din il-proposta u dan kellu u kien verament qiegħed iserraħ fuq is-sigurtà barranija. Aħna ma qegħdin ponu l-obbligu li nitrasferixxu d-dejta, aħna qegħdin naraw illi CTO ħajkun sensittiv ħafna għad dejta u min jgħat jħossiba. U aħna ħsibna li huwa importanti ħafna nidentifikaw restrizzjonijiet illi l-istati membri jistgħu jużaw, jekk pereżempju neħdu l-eżempju ovvju mhux biss tal-pulizija jew tal-armata, fejn aħna ma xtaqniex li jkun hemm ċertu restrizzjoni ġenerali għal qasam tal-enerġija, kien hemm ċertu stati membri illi qegħdin jidentifikaw li kien hemm ċertu restrizzjonijiet li jorbtu mal- pjanijiet ta' eh, arkitettura jiena naħseb li s-sekurità pubblika din hija xi ħaġa li kulħadd jista' jifhem ġifieri permezz tal-mekkaniżmu ta' notifika nittamaw li l-istati membri ħajkunu qegħdin jimplementaw miżuri proporzjonati u tajbin ħalli jkun jistgħu jindirizzaw dan it-tħassib. L-eċezzjonijiet l-oħra fit-trattat ma naħsbux li hemm għalfejn jissemmew b'mod espliċitu fil-proposta pereżempju. Dik dwar is-saħħa pubblika, speċjalment għal xed nitkellmu fuq il-moviment tad-dejta. L-Unjoni Ewropea wara kollox qed nitkellmu fuq dejta mhux personali. Ġifieri aħna jekk ikun hemm limitazzjonijiet. B'bażi ta' raġuni tas-saħħa nkunu disappuntati ħafna. Jina fl-slide għedt li hemm benefiċċji jekk din id-dejta tkun tista' tiċala mod ħieles u tkun anka aggregata. Naħsbu li hemm opportunitajiet kbar li jkun hemm titjib fis-saħħa pubblika jekk nużaw id-data b'dak il-mod. U għalhekk dik l ċenzjoni għalhekk ma daħalniex għalkemm tista' siba f'ċertu leġislazzjoni Ewropea, u għalhekk ngħaddi għall-aħħar punt tiegħi nispera li ma tawal twis imma xtaqt indirizza l-kummenti kollha li smajt. Fit-test tal konsil fil-pozizjoni li laħqu qabel il-merijiet eżatt wara li l-Presidenza tal-Estonja ħadmet ħafna, taf li l-Kommissjoni m'għandix id-drawa illi tikkummenta mill-ewwel meta negozjati jkun għadhom fil-ewwel fażi, imma il-Kommissjoni Anzi, imma l kunsill laħaq pożizzjoni, il-pożizzjoni tal-Parlament għadna qed nistennewa, Issa nista' ngħidilkom huwa li l-Kummissjoni qabel ma ttieħdet l-aħħar deċiżjoni kienet diġà identifikat xi tħassib li għandha fuq żewġ kwistjonijiet partikolari. L-ewwel waħda diġà semmiet ġifieri r-riskju li nestendu l-ambitu tal-eċċezzjonijiet. U t-tieni tħassib huwa dwar dak li jista' jitqies bħala esklużjoni kbira wisq tal l-użu pubbliku l ħazna ta' din id-dejta fil- fid-dominju pubbliku. Il-Kummissjoni edha tinkoraġġixxi l-Istati membri biex jiżviluppaw infrastrutturi u tekniċi moderni. Imma, jekk nasu li ngħidu illi id-dejta kollha tal-gvern illi edha taħt idejn l-awtoritajiet pubbliċi tista' tkun suġġetta għal rekwiżit ta' awtorizzazzjoni, dik tkun xi ħaġa li tmur kontra l-ambizzjoni tagħna għall-użu u użu mill-ġdid ta' dik id-data. Jekk tqis id-data għandha x'taqsam ma' saħħa pubblika, mal-enerġija, servizzi pubbliċi, trasport. U jekk imbagħad tieħu tqis żona eh, ta' frontiera fejn għandek tliet stati membri illi għandhom bżonn ikunu jafu x'qed jiġri fil-belt fil-pajjiż ġar, hemmhekk naraw li dik tista' tkun anka parti minn soluzzjoni għal problemi ambjentali u ta' saħħa fost oħrajn. Miżura bħal dik torbot idejn l-awtoritajiet lokali nfusom iġifiri jekk nippermettu li kien hemm rekwiżiti ta' sigurtà pubblika tana eh, ma jkunux ġustifikati permezz ta' Prokura Ġenerali, ġifiri. Fuq livell ta' kommissjoni, dik kienet ċaġa diskutajna biex inkunu nistgħu nintu pozizjoni fuq il-bil tal-Konsil. Il-bija nista forsi nikkummenta jina personalment fuq il-test imma il-pozizjoni tal-Kommissjoni hija dik li għandkom u timkom. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi l-Sir O'Donohue. Issa, Bħala rapporter nixtieq nikkonkludi dan id-dibattitu billi ngħid illi qed inħossni kuntenta u ħadd irruħ nara illi hawn bażi komuni soda illi nistgħu naħdmu fuqha fuq kwistjoni illi hija kruċjali. Kollha kemm aħna għandna eh, t-tir li neliminaw il-frammentazzjoni u nwaqfu il-ħames ċaqli fl ewropa l-ċaqli ħiles tal-data. Eh, u da minna ma nibdlu trattat. Għana dikom xifti ċifri, apparti minn dawk li diġa semma l-Komissarju, il-valur tal-ekonomija digitali tal-Unjoni Ewropea hija kalkulata illi kienet ta' 60 biljun fl-2016, ġifiri zieda ta' 10% mill-2015, mill-potenzjal illi eh, sal-2020 ċifra tlaħħaq il-106 biljun euro. U hekk qed nitkellmu fuq il-potenzjal li jkun hemm impiegi impjiegi li nżidu l-kompetittività fl-Ewropa u għalhekk jiena verament ħerqanna naħdem fuq dan is-suġġett magħkom. Il-tweġiba tal-Komissjoni kienet waħda komplessiva ħafna. Issa fuq il kustjoni tal-data mħalta, naħseb li għanna nkunu daqxejn umli bħala leġislaturi, għed nitkellmu għek fuq l-innovazzjoni digitali nitkellmu fuq xi sażuħ jew sażuha bil-qeda f'garax li qed joħroġ b'mod kif juża u jħallet id-dejta li aħna ma nafux x'inhu dan il-mod li jħorġu bihom huma. Jiġifi irridu naħsbu kollha l qudiem U jiena saraħt moħħi wkoll meta smajt f'artiklu 9 artiklu 9 jgħid illi Sa ħames snin wara l-Kummissjoni tagħmel reviżjoni u tressaq rapport eh, bis-sejbiet prinċipali lill-Parlament Ewropew. U dak nemmel anka Kristil li eh, jilqal għal suġġerimenti jak li kunem revizjoni. Jiex ħaġa li tinstab propju f'dan l-artiklu fil-regolament. U jiex ħaġa verament meħtieġa għaliex l-innovazzjoni timxi pass maġġel ħafna. Iġifiri, eh, Kif qed ngħid iridu naħsbu għall-futur u dan japplika wkoll għat-taħlit ta' data ma nafux kif ħad intuża u ħad itħallat id-data anke permezz ta' algorithms. Il-kwistjoni tas-settur pubbliku, s-saħħa pubblika, Ivan tal-boħra ridu mentalment ma nistax nibqgħu naħsbu illi id-data hija maħżuna fuq karta Allora ħazna seħ fejn inti zom il-karta, issa le dejta hija maħżuna fuq clouds. Mentalment diffiċli għamlu eh, din il-bidla, imma meta jinnexxinna niblu din mentalità, hemmhekk inkunu nistgħu nilqgħu għal ċertu tħassib li hemm eh, brabta mal-qasam tas-saħħa pubblika fost oqsma oħrajn. Issa biex eh, anka nilqa ċertu tħassib li smajt fil-bidu tad-dibattitu. Ħanajdilkom li aħna tlabna għal parir legali dwar x tkun nirrabta rabta bejn dan ir-regolament l-GDPR u nixtieq naqsam maqom il-pariri legali li natajna nittama li bekk nkun qed nindirizza xi ftit mit-tħassib leġittimu illi smajt minn għand il-kollegi. Hemm studji tajbin ħafna li saru mill-Kummissjoni u mill- servizz ta' riċerka tal-Parlament u nixtieq nħeġġiġkom tagħtuhom titwila. U ħarġu b'din it-tip ta' preżentazzjoni u jgħut li ħafna biex tifmu eżattament ġinwa il-ġist ta' dak il qed nitkellmu dwaru. Jiena ser nlaqgħa wkoll ix-shadows qabel ma nippreżenta rapport tiegħi sal-aħħar ta' frar u dan nagħmlu biex eh, nara li fir-rapport ninkludi ċertu kwistjonijiet importanti li għajmu il-kollegi. Jek m'hemmx iżjed kummenti mela nista' nagħlaq id-dibattitu fuq ir-regolament dwar il-flus ħieles tad-dejta mhux personali. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni tal-li kienet hawnhekk magħna u issa ngħaddu għall punt li jmiss jiġifieri t twaqif tas-Single Digital Gateway biex eh, tingħata informazzjoni fuq proċeduri, tingħata assistenza u anke servizzi għal riżoluzzjoni ta' problemi. Ir-rapporter hija s-Sinjura Marlene Mizzi mill-SND. Issa f'kwistjoni proċedurali, il kummissjoni resqet il-pakket ta' konformità f'Mejju tal-2017 u dik kien fiha proposta leġislattiva għal eh, Digital Gateway U għalhekk ma nishtiqx nibqa' nitkellem iżjed ħana dil kelma li Sinjor Marlin Mitzi biex tippreżenta r-rapport tagħha. Thank you very much, um, Madam Chair. Grazzi ħafna, President, u niskuża ruħi tal-eħni mela aħna rċivejna iżjed minn 250 l-emenda. Daw tres u mix shadows u anka minn membri parlamentari oħra. Jina Mod ġenerali nappoġġa ħafna minn dawn l-emendi u nappoġġa anke l-proposta li hemm fil-abbozz tar-rapport tiegħi. L-istar nilqa l-idejat li kienu suġġeriti mill-Shadows u ħerqana li niddiskuti dawn l-emendi u anka l-abbozz ta' kompromess. Mm, naturalment, ser ikun hemm bżonn niċċaraw xi ħut eh, mill-kwistjonijiet fosthom il-LAN u l-LAN tal-Common User Interface, aċċess għal proċeduri komuni u l-prinċipju ta' darba biss. Tana biex insaħħu rekwiziti għal protezzjoni tad data. Il-kwistjoni eh, oħra hija l-iskadenza għadħul fis-seħħ ta' regolament għannes wieħed u għannes tnejn, jiġifieri hemm daqsxejn eh, kwistjonijiet jħarqu mhux ħażin. Kif qed jiena nappoġġa ħafna mill-emendi imma hemm xi emendi oħrajn illi ser jitolbu li nieħdu deċiżjoni politika. Hemm ukoll emendi ta' natura teknika. U peress li l-proposta minna nfusa hija teknika, irridu nħarsu wkoll lejn il-lat tekniku u kif eh, ser jaħdmu l-affarijiet. Din hija xaġa importanti għax inkella ħankun għandna ħorġu b'rapport bi strument illi mhuwiex funzjonali. U għalhekk għal din raġunina student lill-Kummissjoni biex tiċċara ċertu aspetti tekniċi tal-proposta tagħha. Naħseb kienet opportunità tajba l-Kummissjoni biex tidħol fid-dettall dwar is-soluzzjoni tekniċi li ġew mażula għal gateway, speċjalment fejn jidħol il-prinċipju ta' darba biss. Allura, għabbażi ta' dawn l-ispjegazzjonijiet u għabbażi ta' l-emendi li tres u jena abbozzajt il-kompromessi li naturalment issa jridu jkunu diskussi wkoll mal-shadows. Mux ħanitħol fil-detall tal-emendi waħda waħda, imma ħanitkellem fuq xi punti li għalija huma importanti bħala rapporter. Importanti li ma ux portal ieħor addizzjonali flimkien ma dawk li diġa' jeżistu, ma ridux duplikazzjoni, ma naħsibx li single digital gateway għandu jkun portal separat, anzi għandu jkun strument biex naqdu flimkien il-portals eżistenti kollha u l-informazzjoni l-proċeduri kollha eżistenti fuq livell Ewropew u nazzjonali. It-tieni punt. Importanti ħafna li nagħmlu differenza bejn artiklu 5 u artiklu 11. Artiklu 5 se ipoġġi l-obbligu fuq l-Istati membri biex dawn iħolġu b'lista ta' 13 il-proċeduri daka dik il-lista edha fannes 2. U dawn iridu kunu kompletament online. Dan huma proċeduri li l-Komissjoni tqis li huma l importanti għall attivitajiet transkonfinali ċittadini u in-negozji. Issa, li ma proċeduri ħajqgħu taħt għannes tnejn u xi tfisser eżattament fully online procedure u jekk ser, ser u xikun permess prezenza fizika fċertu kazijiet dik xi ħaġa rridu niddiskutu ma' shadows. Artiklu 11 huwa differenti dan ma jpoġġi l-ebda obbligu fuq l-istat membru li dawn iħolġu proċeduri, imma jgħid li jekk jiġu provduti għad-ċittadini ta' dak it-tali pajjiż irid jkunu provduti b'mod mhux diskriminatorju li bqija tal-istati membri kollha. U għalhekk Għalija importanti ħafna wkoll li nżommu l-ispirtu tal-kontrollur tal-protezzjoni tad-data. Il-prinċipju ta' darba biss irid ikun implementat konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data. Allura jina favur din għal-proposta ambizjuża u jekk din tkun ta' suċċess żgur li ħadkun ta' benefiċċju għal ċittadini u għan-negozji, imma trid tkun proposta eh, teknikament fattibbli. Iġifiri sa ximis hemm tlet eh, laqat ta' shadows maħsubin hemm laqa għada u eh, pjarajna u kolla żewġ laqat oħra jekk ikun hemm bżonn u ser konna l-opportunità li dawn l-affarijiet kollha niddiskutuhom minn lat politiku u tekniku. Ħanippruvaw naħdmu fuq il-lamenti ta' kompromess biex il-votazzjoni flimko tkun imbagħad fit-22 ta' frar. Grazzi ħafna, grazzi. Nishtiqna dil-kelma issa li xarew rapporters. Fisem il-PPE għanna li sur Karas imma naħseb illi ħajtkellem sur ġvab fismu. Andreas. Iva, eżattament. Sur Karas ma jistax ikun hawnhekk. Iżda talabni biex nitkellem fismu. L-għannet nishtin ringrazzja l-rapporter, jek tu permettu nishtin semmi xie ftit punti oħrajn anke min-naħa tiegħi. Mela l-ewwel qabel kollox jiena naħseb illi huwa ċar għas-sur Karas illi dan huwa punt importanti anke f'dan id-dibattitu u l-Kummissjoni Ewropea diġà għamilnija ċara bosta drabi illi l once only principle għandu jkun verament meħtieġ u aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn id-data personali u dik mhijiex personali anke fil-Single Digital Gateway aħna diġà tkellimna fuq dan il-punt. Is-sur kara sijat jittama li aħna nsibu soluzzjoni ħalli nittamaw nkun sew nivitaw kull tip ta' kunflitt. Apparti minn hekk il-kollega sur kara jixtieq illi jiċċara illi l-aċċess għall proċedura online tkun marbuta wkoll mal l-awtoritajiet tal-istati membri li huma jibqgħu kompetenti iżda fl-istess ħin aħna nkunu naraw illi jkun hemm ċertu possibiltajiet li jkunu permessi ħallibek, ikun hemm kooperazzjoni bil istati membri aħna ma nixtiequx noħolqu strutturi paralleli, nixtiequ li jkun hemm gateway waħda kemm fl-istati membri kif ukoll fil-qasam transkonfinali U jiena naħseb li din il-kwistjoni hija marbuta wkoll mal-annes numru tnejn li aħna responsabbli għalih u huwa flimkien mal-partit tal-PPE jaħseb li fuq u dan l-annes numru tnejn jridu nkunu ambizzjużi ħafna kemm jista' jkun għandna jkollna proċeduri li jkunu għad-disponibilità tal-kumpaniji kif ukoll taċ ċittadini u għandu jkun hemm ukoll proċeduri li huma marbutin mal-lat fiskali mat-taxxa. Aħna nafu wkoll li hemm ukoll ċert reżistenza min-naħa tal-Istati Membri iżda flimkien mar-rapporter għandna naħdmu b'mod ambizzjuż. Apparti minn hekk is-Sur Karasijat jissuġġerixxi li fuq il-kwistjoni tal- Eh, sistemi lingwistiċi, aħna rridu nippruvaw nsibu soluzzjoni li tkun ibbażata fuq l-approċċ tas-Sinjura Mizzi. I, u qal anzi Sur Karas illi din hija xi ħaġa li tista' tagħti biżejjed flessibilità jekk ikun permess l-Ingliż u xi lingwa oħra ta' xi pajjiż ġar. U aħna rridu naraw illi inħallu daqsxejn ta' flessibilta wkoll apparti minn hekk, jgħid is-sur Karas aħna nistgħu nisqu wkoll fil-fatt illi importanti li l-Parlament Ewropew ikollu pożizzjoni ambizzjuża minħabba illi rridu wkoll nistennew illi dawn mhumiex affarijiet pożittivi daqshekk mhux qed jintlaqgħu affarijiet Eh, b'mod pozittiv kif jintlaqgħu hawnhekk. Ġifieri nqogħdu attenti fuq l-ambizzjoni. Issa fuq il-proċedura forsi eh, rridu nqisu wkoll li hemm ċertu kumpaniji li ma jsirux 100% eh, fuq l-internet jiena naħseb li importanti illi aħna nkunna l-possibilità li niverifikaw b'mod konkret il-preżenza fiżika ta' kumpanija. Din hija xi ħaġa importanti ħafna mħabba li ma jagħmilx sens li f'sistema Ewropea li noħolqu sistema fejn ħadd ma jista' jivverifika l-informazzjoni ħalli naraw li verament l-informazzjoni marbuta ma' nies konkreti, ma' persuni konkreti u kumpaniji u anke f'dak li għandu x'aqsam reġistru pubbliku u digitalizzazzjoni u l-kontroll tal-personal tan naħseb li dinja xi ħaġa li dejjem eh, aħna semmejnija wkoll grazzi. Thank you uh, very much and Grazzi ħafna fisem li CR għanna l sinjura Mobarik. Grazzi ħafna President, jina ħerqana illi eh, nibdew il-laqat ta' shadows minn għada u nibdew naħdmu fuq il-kompromessi għas-Single Digital Gateways. L-emendi qed juru li hemm impenn lejn eh, amministrazzjoni Digitali effettiva. Naħseb li huwa importantissimu li nżommu livell ta' ambizzjoni għoli għalkemm eh, li wieħed jeserġi ta' drittija u f'sitwazzjoni traskonfinali tista' tkun daqsxejn ta' sfida għal ċittadini speċjalment għal kumpaniji. Il-kumpaniji għandhom problemi meta jiġu biex jeserġitaw drittijiet tagħhom dak per eżempju ta' rikonoxximent reċipriku u għalhekk importanti li illi ikun hemm eh, punt ta' dħul tajjeb għall-informazzjoni. M'għandniex innaqsu eh, l-servizzi li għandhom ikunu digitalizzati, imma bil aħħari tagħna irid ikun wieħed realistiku. Is-servizzi li ma jeżistux online irid ikunu offerti mod digitali il-gvernijiet nazzjonali m'għandhomx isibu skużi biex eh, li jersqu lejn sistema diġitali. Fl-istess ħin laqqas manna npoġġu ħafna rekwiżiti, eżempju li jkun hemm preżenza fiżika biex il-proċedura tkun eh, kompluta u rridu nagħmlu distinzjoni wkoll bejn proċedura personali fejn identità trid tkun stabilita b'mod mhux ambigwu u minnaħal l-oħra mbagħad proċeduri fejn eh, il-formalitajiet huma sempliċement ostaklu mhux meħtieġ u mhux iġġustifikat. Iġifieri, fl-emendi tiegħi jiena nifoka fuq ċertu aspetti prattiċi wkoll, pereżempju il-reġim ta' traduzzjoni. Naħseb l-importanti li ma nagħmlux piż żejjed fuq l-amministrazzjonijiet nazzjonali u għandna inserħu fuq l-arfin tal-Kummissjoni jekk impoġġu rekwizit fuq il-Kummissjoni illi ħsieb it-traduzzjoni bekk inkun ukoll qed nassiguraw iżjed konsistenza u eh, hija traduzzjoni li ħatajn lill-utenti meta huma jqablu l-informazzjoni. Issa, kien hemm suġġerimenti li jkun hemm l-użu obbligatorju tal-Ingliż. Jiena fisa pajjiżi ma naħsibx li huwa xira illi nistipulaw lingwa waħda, ma naħseb li għandhom jintużaw il-lingwi li l-iżiet jitolbu l-utenti. Nittama li permess ta' din il-leġislazzjoni inkunu nistaw nimplementaw b'mod sod il-prinċipju ta' darba biss. Mannix eh, għanna nevitaw xenarju fejn eh, ta' darba biss ikun eh, verament ċaġa li ma tistax tkun repetuta. mhux l-informazzjoni kollha trid eh, jeda stan delikata, hemm ċertu informazzjoni tista' tkun skambjata ħjar minn oħrajn u għalhekk il-leġislazzjoni tagħna dan trid tirriflettih. Barra minn hekk hemm ukoll kwistjonijiet importanti dwar eh, l-arfin tal-utent. Irridu nkunu ċari man-nies xħaj talab minnu, mux ħajkunu l-konsekwenzi tal-azliet tagħhom, u għalek naħseb li qegħdin f'punt tajjeb biex inkomplu naħdmu u jina ħerqana wkoll li nisma' l-proposti tal-rapporter fuq dawn il-kompromessi. Grazzi. Issa fisem l-alde għanna l-sur kalas imma nimmaġa ħajtkellem mis sur Lockegaard fisima. Iva, l-ewwel net. Ma kaja diskuza ruħa għaliex illum ma setax tiġi. Imma qabel il laqgħa tada ħana mal mela erba' punti fissem kaja. Mela hemm il-kwistjoni tal-lingwa. L-utenti jistgħu jħeddu benefiċċju minn dawn l-iżviluppi jekk jifmu x'inhi l offerta biss. Irid ikun hemm kompromess bejn l-użu tal-lingwi uffiċjali kollha li tkun xi ħaġa impossibbli u minnaħa l-oħra l-użu tal- istat membru tal-lingwa tal-istat membru illi ikun qed joffri s-servizz, dik minna l-oħra tkun ftit wisq. Irid ikun ċari l-informazzjoni u s-servizzi kollha irid ikunu provduti wkoll bl-Ingliż. It-tieni punt ambizzjoni Irridu kunu aħna illi nissuġġerixxu li ma proċeduri online ser ikunu tal-akbar benefiċċju għall-utenti transkonfinali hemm bżonn illi inżommu l-livell qoli ta' ambizzjoni u hemm bżonn illi niġġieldu sabiex il-listi ta' proċeduri jkunu jistgħu jitlestew kompletament online. It-tielet ħaġa m'għandux ikun hemm lakuni irridu naqblu fuq il-lista ta' proċeduri illi irridu illi jkunu possibbli li jitlestew kollha online u għalhekk ma nistgħux iddeċidu li ma nistgħux nħallu l-istati membri jiddeċidu skont il-politika pubblika ma nistawx nkunu ġeneriċi wis irrid nilħu bilanċ bejn il-politika u il-tħassib dwar frodi. Hemm ċertu proċeduri fejn ħajkun hemm bżonn il-preżenza fiżika ma dawk iridu jkunu definiti sew. Ir-raba prinċipju. Aħna minnaħu irridu eh, naħu l-pis minn fuq il-ċittadini li għodu jirġaw jgħatu il-data tagħhom Nsiet minn darba, imma minn naħa l-oħra irid ikun hemm ċertu restrizzjonijiet fuq l-użu tad-data. Jiġifieri irid ikollna sistema li ma tkunx komplikata wis. Is-sistema għandha tkun hemmhekk biex tajn l-utenti u għalhekk li se ħaġa importanti huwa illi l-utenti ikollhom l-għażla illi jattivaw il-prinċipju ta' darba biss. Grazzi ħafna. Grazzi fissem il-ħodor Sinjura Reda. Iva, grazzi Sinjura President, l-ewel netina nishtiq nirringrazzja l rapporter tal-bicċa xol tajba ħafna li għamlet fuq dan il-fajl. Et noqorbu lejn soluzzjoni mal-ajru, diġanna ħafna kompromessi u dimna. Naħseb illi il-fatt li il-sir ħidma teknika bil-presenza tal-Kommissjoni li tkun tista' tispjega l-għad tekniku naħseb li dak kien xi ħaġa siwja ħafna. Jiena naqbel ma' rapporter lan mhuwiex li jkun hemm duplikazzjoni ta' portali imma li niġbruhom kollha flimkien u l-informazzjoni tkun tista' tkun iżjed aċċessibbli b'mod prattiku. Dwar l-emendi tagħna ħan nippruvaw nikkumplimentaw dak li diġà għamlet ir-rapporter fl-abbozz tal-report tagħha. Aħna matul it-test ippruvajna nassiguraw li din l-informazzjoni ma tkunx hemmhekk għaċ-ċittadini biss imma għal kwalunkwe persuna illi kollha bżonn dik l-informazzjoni, ġifieri anke eh, residenti jew anke persuni li potenzjalment jistgħu jkunu residenti aħna naqblu 100% illi m'għandux ikun hemm lakuni mm, biex proċeduri jkunu kolla online. U f'dan ir-rigward naħseb li hemm ċertu punti dajfa. Jekk ikun hemm xi eċċezzjonijiet fejn verament ikun hemm bżonn il-preżenza fiżika, pereżempju f'każ ta' frodi, mela dak għandu jkun definit b'mod ċar ħafna. Jiġifieri l-eċċezzjoni għal-liema proċedura tapplika u taħt liema kondizzjonijiet. M'għandux ikun hemm sempliċement eċċezzjoni waħda ġenerali. Dwar il-prinċipju ta' darba biss, aħna nappoġġaw dan il-prinċipju jekk l-informazzjoni eh, tingħata fuq talba ċara mill-utent. Brabta ma dan ressaqna numru ta' emendi li ħadna idea li mill-pariri li ngħata mill-kontrollur tal-protezzjoni tad-data. E, provajna u koll e, l-informazzjoni fannes wieħed tinftija maħjar, zidna u koll informazzjoni fil-qasam tal-liġi internazzjonali, traffiku, oqsma fejn naħsbu li jista' jkun hemm iżjed informazzjoni disponibbli għall-utenti. U fannes tnejn zidna wkoll ċertu proċeduri illi kienu inklużi fl-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni imma ma ġewx inklużi fl-aħħar proposta. U għalhekk aħna ħerqanin li nkomplu naħdmu fuq dan il-file Aħna qegħdin hemmhekk nappoġġawkom u koll nixtiequ illi il-votazzjoni tkun fi frari kien irnexxina nilħuq bil daqshekk mini. Tajjeb, grazzi ħafna mela. Marlin, bohra. Grazzi ħafna. Naħseb illi il-kontributi eh, li smajna mix-shadows illum huma siwja immens ħerqana issa biex nikkonkludu dan l-istrument li żgurla ħajkun importanti ħafna ħafna għaċ-ċittadini u għan-negozji. Jekk ċittadini privati jew inkella negozji. Naħseb li inizjattiva kbira illi ser ikolla konklużjoni ta' suċċess. Kienem ħafna mendi kifet jina accettajt ħafna mill-amendi nittamaw li l-konklużjoni tkun waħda pozittiva. Issa ħerqana li nkompli naħdem ma' Shadow Reporters. Tajjeb, grazzi ħafna. Mela, l-elementi ta' kompromess se niddiskutuhom fil-laqatana fil-21 ta' frar u mbagħad ġeneralment jkunu adottati l-għada. Mela, pek nistgħu nagħlqu il-laqata dal-għodu. Grazzi ħafna lil kulħadd, grazzi anka lill-interpreti. U Neġaw nintaqaw warlof sinar fis-satajn u nofs. Grazzi ħafna u likla tajba.